Eh, lejn strategija Ewropea komuni biex niġildu kontra korruzzjoni u l-kriminalità organizzata, strumenti li saħħu u l-kooperazzjoni msaħħa bejn eh, l-atturi eh, rilevanti. Issa, irrit najt u għadmir tiegħi li najdu illi l-effett tal-korruzzjoni u tal-kriminalità <laughs> organizzata huma mxerdin kullimkien u l-ebda stat tal-Unjoni Ewropea muwa mingħajr korruzzjoni. L-ebda wieħed. Allura din hija minaccia kontra s-sikurtà u qed waqqaf il-tkabbir ekonomiku fiha wkoll spejjeż soċjali edha timmina il-fiduċa fil-gvernijiet, fl-istituzzjonijiet u fil-demokrazija mod ġenerali waqt illi hemm tipi differenti ta' korruzzjoni differenti minn stat membru għall-ieħor. Eh, huma eh, jagħmlu ħsara jagħmlu ħsara lill-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. U f'dawn l-aħħar 10 snin l-Unjoni Ewropea adottat eh, diversi ehm, liġijiet biex ittejjeb il-ġlida kontra l-korruzzjoni u il-kriminalità organizzata għamlet eh, aġġornament tal leġislazzjoni fuq il-xiri pubbliku, direttiva fuq il ħazil tal-flus u issa anki l-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku. Eh, u eh, nilqaw għawnek eh, lil eh, prosekutur eh, principali Eh, tal-Offiċċju tal-EPO, tal-Prokuratur, tal-Prosekutur Ewropew illi nittama illi twassal kontra forum ta' devjazzjoni mill-standards illi ġew eh, eh, miktuba fil-liġijiet li semmejt. U nittamaw anki fil-futur se tiftaħ u twessa l-ambitu taħħa għaliex fl-opinjoni tiegħi huwa verament sernjal illi e, e, e, għabbażat fuq l-artiklu 6 ta' tħaddim tal-Unjoni Ewropea <clears throat> għaliex il-kriminalità gravi hija inkluża fil-ġurisdizzjoni tal-istituzzjoni tiegħek. Imma kif kifat il-Kommissjoni Ewropea wkoll ħadet inizjattivi oħrajn barra mill-komunikazzjonijiet u strateġiji biex issaħħaħ il-ġlida kontra l-korruzzjoni. Fl-2000 u 14 kienem rapport eh, eh, kontra fuq iż-żieda kontra l-korruzzjoni u dan kellu jkun bħala mekkanizmu ta' monitoraġġ għall-istati membri kollha biex niġġieldu l korruzzjoni fuq livell nazzjonali f'kull stat membru. U dan il-mekkanizmu ġi użat darba biss, sfortunatament u sal-lum għat mem lebda strategija ġenerali kontra l-korruzzjoni. Allora, lan ta' dan ismiħ u għalli niddiskutu propju dan il-bżon, din il-neċessità biex nizviluppaw strategija kom komuni, biex intejbu l-kooperazzjoni transkonfinali, biex nimlew il-vojt u biex infittxu anki supervizjon, insibu supervizjoni aħjar. Issa se nibdew l-ewwel parti ta' dan ismiħ il-lejla u nifukaw mod speċifiku fuq l-isfidi kif nistaw insaħħu il-qafas legali Ewropew. Il-valur miżjut tal-istrateġija komuni kontra il-korruzzjoni eh, u l-kriminalità eh, organizzata Mela l-ewwel se nisimgħu minn Sur Monsieur Olivier Onidi, il huwa direttur tal-DG Migrazzjoni u Home Affairs tal-Kummissjoni Ewropea, u mbagħad sur Jurgen Ebner, illi huwa eh, viċi direttur tal-Europol, u mbagħad nisimgħu minn is-Sur Klaus Meyer Kabri, viċi president tal-Euro Just, u mbagħad naturalment lis-Sinjura Laura Kodruta Kovesi illi hija il-prosekutura e- Ewropew kap, il-kap tal-EPSO, tal-EPO, skużawni. Umbat nisimaw menant il-sur e- er- Ernesto Savona, professur tal-kriminologija u direttur ta' Transcrime, ċentru ta' riċerka fuq il-kriminalità transnazjonali. Niproponi illi inħarsu inżomu għajnina fuq l-arloċ. Ah, u dan huwa importanti għal daw kollha li jixtiequ jagħmlu mistoqsijiet għal daqstant nitlobkom ma ma teċedux il-ħin li tajnikom. Mela, Is-sur Onidi għal l-ewwel 10 minuti. Il-direttur tal-Migrazzjoni u Home Affairs eh, il-mikrofonu fidek. 10 minuti. Grazzi ħafna, President. grazie ħafna, Sur Lopez Aguilar. Grazzi ħafna tal-istinitni hawnhekk għal dan l-ismi. Minista nifoka fuq l-affarijiet kollha illi eh, għandna imma fuq il-perspettiva ta' x'inizjattivi futuri. U nafu l-istrateġija hija tajba ħafna ma dak li jgħod issa huma elementi konkreti li wieħed iddaħħal f'strateġija fuq is-suġġett ta' kriminalità organizzata u l-korruzzjoni probabbilment nara erba assi fejn nistgħu kon, kon, mod konġunt mal-Parlament fuq din il-kwistjoni partikolari nipprovaw illi immorru għal setting li diġà għandna biex niġġieldu kif spjegajt int sew l-iktar theddida li għandna quddiemna, mela l-ewwel ħaġa tkun li modernizzaw il-lafas legali illi jeżisti fl-Unjoni Ewropea illi jikkriminalizza l-att ta' kriminalità organizzata. U dan jiżjie minn Jurassic uh, Park u lanqas biss jirrispondi għal definizzjoni armonizzata ta' dak li, li tfisser illi wieħed ikun membru jew wieħed jikkoopera mal organizzazzjoni kriminali u dan grava s-sitwazzjoni meta naraw illi l-ġudikatura u l-inforzar tal-liġi tagħna għandhom qudiemhom membri ta' dan in netwerk illi joperaw minn barra l-pajjiż u għalhekk l-ewwel prijorità tkun illi nimodernizzaw dan il-qafas ġenerali li qegħdin naraw fil-ġidda kontra t terrorizmu kemm kien importanti li jkollna netwerk ta' kriminalizzazzjoni ġenerali fuq livell Ewropew b'definizzjonijiet maqbulin b'mod ġenerali u aċċettati minn kulħadd. U mbagħad niżviluppaw xi mill-modi kif nistgħu wkoll nagħmlu investigazzjonijiet u jekk diġà għamilna ħafna grazzi wkoll għal ġar tiegħek li kien rapporter ta' dan il-pakket u fil perjodu ta' leġislazzjoni ta' qabel probabbilment għandna xi ftit eh, ta' lakune l-ewwel wieħed li għandna bżonn nipprovdaw l-ambjent għall komunità tal-infurzar tal-liġi tagħna biex ikollhom aċċess sħiħ għal reġistru tal-Bank Ċentrali u kif ukoll għall bażi transkonfinali bħala riżultat ta' inkom għandkom ir rapport li ġie ppreżentat f'Settembru l-attenzjoni tagħkom u nixtiequ nimxu il qudiem eh, darwaqt. Issa, dimensjoni oħra li hija iktar importanti nipprovaw illi nagħmlu qafas ġenerali illi jippermetti l-asset recovery u l-ifriżar tal-assi u l-konfiska ta' l-assi iktar effettiv. Hawnhekk għandna uh, regoli Eh, armonizzati, se jkollna wkoll ir rikonoxximent uh, eh, mis-sena d dieħla ta' dawn l-ordnijiet imma dak li m'għandniex sissa huwa li nipprovdu dan il-recovery ta' rikupru ta' lassi aċċess għall informazzjoni huwa għajjun iktar importanti tas sorsi u kif ukoll il-kapaċità nifrizaw l-assi f'każijiet urġenti u bħala ekstrapolazzjoni u għabbażi tal-istudji illi reċentement ippreżentajna lilkom aħna nixtiequ bażi tal-iżviluppi importanti f'pajjiżi bħal pereżempju eh, reċentement fil-Ġermanja naraw eh, fl-Unjoni Ewropea kif nistgħu wkoll naraw qafas illi jista' wkoll ikolli dan din il-konfiska ta' lassi illi għalina tagħmel differenza enormi illi sfortunatament qed naraw illum jekk nirkupraw biss wieħed fil-mija biss ta' dawn l-assi huwa għax waqt illi l-investigazzjonijiet għaddejjin u waqt li l-proċedura ġudizzjarja għaddejja hemm ħafna eh, żmien għal gruppi kriminali biex eh, ineħħu jew jaħbu dawn l-assi barra l-pajjiż u għalhekk dan huwa ferm iktar effettiv u dan ifisser illi ma jkollhomx dan l-assi. Kemtejn tal-aħħar aħna għandna dover probabbilment eh, fil kif qal diġà l-Kummissarju għal dik li għal perspettiva fuq id-droga id-drogi kienu element forsi illi eh, ma tantx fokajna fih hija priorità ma ma tantx żviluppajnieh dan l-istrument imma diġà dan huwa l-iktar suq kriminali kbir u l-aħħar rapport mill-Osservatorju Ewropew mill-Europol juru l-ġimgħa li għaddiet illi dan huwa s-suq l-iktar suq kriminali l-iktar eh, kbir u l-iktar ta' erda dak li huwa eh, koeżjoni soċjali u problemi. U għalhekk aħna eh, nipprevedu li jkun hemm ambjent fiss fid-dawl tal-osservatorju biktar responsabiltajiet biex jgħinuna biex nidentifikaw ehm, <clears throat> sustanzi ġodda fejn ikun hemm ukoll politiki ġenerali illi qegħdin naraw fis-seħħ u dan mod parallel bat-tisħiħ ta' aġenziji importanti bħal Europol kif ukoll il-Eurojust. Fuq il-front tal-korruzzjoni u eh, nagħlaq l-ewwel nett qegħdin naraw u aħna nirringrazzjaw ħafna l-fatt illi eh, it-tnejn qegħdin flimkien il għaliex għax mhux tant qed nużaw il-forza imħabba l-attivitajiet tagħna imma l mod il-modus operandi ewlieni kif joperaw fl-Unjoni Ewropea u barra huwa permezz ta' dawn l-uffiċjali korrotti. U għalhekk hawnhekk ukoll dan huwa element importanti ħafna għalina biex insaħħu l-ġeda tagħna kontra l-korruzzjoni fis semestru Ewropew li dan kien eh, il-Kummissjoni ta' qabel hemm ir-risposta ekonomika ħa ħanajdula hekk biex inkunu iktar effettivi biex norbtu dawn ir-rakkomandazzjonijiet mal-miżuri ekonomiċi li kellhom bżonn jieħdu u niffakaw l-iktar fuq il-stat tad dritt jippermettilna illi nintegraw, ninkludu monitoraġġ tal-politiki tal-antikorruzzjoni fuq livell nazzjonali fil monitorat ġenerali tal-istat tad dritt illi jipprovdi wkoll il-fera ekonomika legali u infurzar tal-liġi u ovvjament fuq ix-xena internazzjonali nużaw ukoll l-istatut ġdid tagħna fil-Kunsill tal-Ewropa u nittamaw ukoll bil-segretarjat u l segretar tal-Kunsill u naraw ukoll l-ambjent ta' dak li ju kontra l korruzzjoni anki fil-ġnus Magħquda. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna tal-isforzi kollha tiegħek biex tirrispetta wkoll il-ħin allokat lilek ta' din l-ewwel parti tas smigħ biex inkunu nistgħu ngħaddu għat-tieni parti Issa ngħaddu l kelma lis sur Edne. Ebne li huwa l-assistent direttur eżekuttiv tal-Europol, direttorjat tal-gvernanza. Nadilek il-kelma grazzi ħafna President u membri tal-Parlament. L-ewwel u qabel kollox nixtieq ngħid li speċini għax id-direttur eżekuttiv tagħna ma setax eh, ikun eh, preżenti hawnhekk Jiena ħadd il-post tiegħi fl-Europol erba' ġimgħat ilu u nixtieq nieħu din l-opportunità biex nirringrazzja dan il-Kumitat tal-Libe talli appoġġjani. Jiena kont hawnhekk f'Settembru meta applikajt tas smigħ u nixtieq nirringrazzjakom tal-fiduċja tagħkom u jiena bekk qiegħda qiegħed hawnhekk quddiemkom. Mela meta niġu għas-sitwazzjoni u għaliex l-Europol taħseb li hemm bżonn ta' sinerġija kontra l-korruzzjoni u kriminalità organizzata jiena nixtieq niġi mal-ewwel għal knowledge base. Naħseb li dan huwa strument uniku li għandna fl-Unjoni Ewropea li dejjem huwa aġġornat se jkollna aġġornament ieħor il-sena eh, d-dieħla biex hekk niġbru l għarfien tal-organizzazzjonijiet kollha tal-infurzar tal-liġi li jaħdmu fl-istati membri u għall-Aġenziji Ewropej kollha li kienu involuti u tar istituti ta' riċerka u dan it-tina stampa tajba ħafna ta' dak li nafu fuq il-kriminalità organizzata u t teddit Niġi għal punt u nixtieq nisħaq skont l għarfien tagħna Gruppi ta' kriminalità organizzati żiedu mill-2030 sal-2019 minn iktar minn 3000 għal iktar minn 5000 gruppi jiġifieri żieda ta' kważi 40%. Dawn huma gruppi ta' kriminali ma jimpurtuhomx il-kummerċ li mhu negozju ma jużaw l-istrumenti tagħhom biex jaddu bil-kummerċ tagħhom, bin-negozji tagħhom, huma orjentati lejn il-level internazzjonali, ovvjament huma jaħdmu bir-rikavat xi 100 e- biljun euro kull sena pjuttost eh, qed naħsbu biss mod modest imma nixtieq nagħmel referenza dak li qal is-sur Onidi u qed nitkellmu fuq rata ta' konverżjoni ta' xi wieħed fil-mija niġi lura iktar tal ta' dana kollu. Kif eh, semma wkoll is-sur Onidi waħda mill-isfidi l-ikbar importanti li jkollna dan is-suq kriminali fl-Unjoni Ewropea u dan ġie espresso ukoll mill-konvenzjoni tal-kapijiet tal-korpi tal-pulizija f'Ottubru illi huwa s-suq tal- għax kien hemm rapport fl-2019 illi qal illi il-daqs tas-suq hu bejn 30 u 40 biljun euro kull sena. U ma rridux ninsow, ma rridux nitkellmu biss fuq il-flus hawnhekk, imma kull sena għandna xi iktar u d-drogi huma l-iktar suq importanti. U fl-ewwel għaxar xhur fl-Iżvezja kien hemm iktar minn mit um, sparatura ehm, mħabba um, id-drogi u dan fuq id-distribuzzjoni tal-black market fil- L-Svezja u hekk nuru l-vjolenza, drogi, kemm vjolenza li jistgħu jġibu magħhom. U għalhekk għandna l-isfidi eh, anke nafu wkoll li anki tamil li nużaw huwa kodifikat huwa encrypted u għalhekk dak kollu illi nagħmlu għandna bżonn bdejġaw ikun decrypted, dekodifikat u għalhekk ikun hemm aċċess għall-informazzjoni importanti għall-investigazzjoni. Il-5G waħda mill isfidi l-iktar kbar illi ġib maħa ħafna opportunitajiet imma ovvjament il-korpijiet tal-Pulizija u tal-infarzar tal-liġi fuq livell nazzjonali fuq il-livell Ewropew ikollhom ħabtu ruhom ma' bosta sfidi biex aċċedu għall-informazzjoni biex ikun jistgħu jagħmlu l-investigazzjoni u t-teknoloġiji wkoll ovvjament waħda mill-muturi għall kriminalità organizzata nixtieq nitkellem pereżempju fuq aspett wieħed tal-ċiberkriminalità ukoll relatat mal-kriminalità organizzata l-sfruttament sesswali tat tfal. Jekk tħarsu pereżempju lejn ir rapport taċ ċentru ta' tfal sfruttati u l-isparixxew, huma l-valutazzjoni li jieħdu li f'18 l-Istat Membri tal-Unjoni Ewropea kien hemm żieda ta' pornografija infantili ta' 350 fil-mija dan juri d dimensjoni rabta wkoll mal internet ovvjament u dan aħna nsibuh fid-dark web sfida kbira oħra għal kolpijiet tal-pulizija. Fid-dawl ta' dana kollu ċfir f'dan il-kontest u jekk wieħed jara illi iktar minn 100 biljun eh, euro qegħdin hemmhekk bħala rikavat fuq is-suq hemm bosta opportunitajiet għall isfruttament min-naħa tal-nies eh, kriminali jew f'reati sekondarji jew pereżempju skont il-każ ikun hemm studju mill-Netherlands Bank il qal li fl-Amsterdam, pereżempju, mill-perspettiva bankarja, 25% tar-real estate huma mixtrijin mhux mill-kriminali ma wieħed jistenna illi jkun hemm attivitajiet kriminali meta nitkellmu fuq flus kontanti u ovvjament iċ-ċittadini illi jaħdmu eh, f'dawn il-bliet ma jistawx jaffordjaw illi jħallsu dawn il-prezzijiet u jkollhom joħorġu mill-bliet u dan juri wkoll id-dimensjoni tal-kriminalità organizzata l iżvilupp dan is-settur għan-nies tal-Ewropa u kif taraw fuq l-slide ukoll pressjoni fuq il-korpijiet tal-pulizija fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell Ewropew. Dan il-kuntest nixtieq insaqsi għall slide li jmiss u niġi għall konklużjoni għaliex il-Europol temmen illi għandna bżonn ta' strateġija għall kriminalità organizzata għax il-valutazzjoni ta' teddida tal-2017 kienet marbuta mal-politika, mal-ċiklu politiku u aħna nemnu għandna bżonn approċċ olistiku meta niġu għall kriminalità organizzata u l-korruzzjoni biex ikonna l-opportunitajiet biex ikonna l-iżviluppi u għandna bżonn identifikaw li huma l-prioritajiet u ma ninjorawx ċerti affarijiet imma anzi nagħmlu enfisi fuq l-affarijiet li huma importanti kif qal is-sur Onidi għandna bżonn indirizzaw dawn il-lakune legali li forsi jeżistu u għandna bżonn ukoll nmorru ftit lilin meta naraw l-sfidi teknoloġiċi quddiemna. Dan kien wieħed mid-dmirijiet moti l Europol li għandna bżonn Eh, li konna eh, unità li tkun tista' tindirizza dawn il-lakune u brabta maċ ċentri ta' riċerka pereżempju dak li hemm fl-Italja. Nixtieq ukoll qabel ma nagħlaq insemmi xi ħaġa fuq ir-risorsi, risorsi motijin lill-aġenziji bħal pereżempju l Europol aħna nemnu li jekk għandna bżonn nittifikaw il-prioritajiet tajbin u jekk aħna f'moħħna ċar dak li għandna bżonn nittrattaw bħala priorità U allura għandna bżonn nitkellmu fuq it-tip ta' risorsi huma neċessarji biex nittrattaw dawn l-aspetti. Għandna bżonn nisqu fuq il-fatt illi għall-organizzazzjonijiet bħal Europol huwa importanti wkoll kif imorru n-negozjati tal-MFF fix-xhur li ġejjin. Dan l-istadju nixtieq nenfasizza l-appoġġ mogħti mill-Parlament Ewropew għall budget tal-Europol. Xemm iktar neċessarju mill-perspettiva tagħna nitkellmu fuq il-kooperazzjoni fost il-korpi ta' pulizija ġifir mill livell lokali għal livell nazzjonali mbagħad dak Ewropew, imma importanti li jkollna ambjent tajjeb ukoll il-kooperazzjoni fuq livell orizzontali, il-kooperazzjoni bejn Europol u Frontex, kooperazzjoni bejn Europol u MCDD, kif ukoll il-ċentru ehm, ta' konġunt ta' investigazzjoni, Europol, Eurojust, l-IPPO l-ċit għandu bżonn jiksibu mezz kif jistgħu jikkooperaw fuq livell tekniku u ovvjament l-Europol tikkoopera tajjeb ħafna magħhom. Issa s servizzi li jistgħu jkunu offerti mill-Europol f'kemtejn meta nifokaw fuq il-kriminalità organizzata u l-high value targets nixtiequ nisħu illi billi l-organizzazzjoni kriminali eh, l-kriminalità organizzata jata livell għoli ħafna għanna bżonn ikonna task forces biex ikollhom suċċess kellna operazzjonijiet iktar minn 20 u arrestajna iktar minn 400 persuni li kommettew reati u dan ifisser il dan juri illi hemm ċertu suċċess u l-istati membri se jagħmlu użu minn dan, dan is-suċċess ma antiċipat illi sena d-dieħla ikun hemm talba għal xi ħamsin l-investigazzjoni u jista' jkun hemm fattur ta' limitazzjoni min-naħa tal-Europol imħabba risorsi fejn dejjem għandna bżonn nammettu illi forsi ma nkunux kapaċi illi nagħmlu dawn l-investigazzjonijiet kollha. Issa meta naslu għal nasal għall-luq tad diskors tiegħi nixtieq nisħaq biss illi ovvjament huwa neċessarju li nsibu modi oħra kif nikkooperaw l-Europol lesta wkoll tappoġġja l-Kummissjoni l-Parlament Ewropew biex insibu l-aħjar mod kif nistgħu nittrattaw il-kriminalità organizzata u nixtieq nisħaq fuq sentenza msemmija mill-President tal-Kummissjoni Ewropea il-ġimgħa li għaddiet fis-smieħ tal-Parlament Ewropew. Sinjura von der Leyen qalet illi Għandna bżonn nagħmlu l-aħjar użu mill-istrumenti li għandna biex ninvestigaw il-kriminalità organizzata li hija l-Europol u għalhekk il-Europol tirrispondi għall-isfidu tkun kapaċi tagħmel hekk. Grazzi ħafna. I don't have the mic. Mr. Mayor Cabri, representing Eurojust, this time the fight against... Is-sur Mayor Cabri li rappresenta l-Eurojust, il-kelma eh, skużawni għal eh, għal isem komplikat tiegħi hemm parti oħra li hija eh, Olandiża u laqas nuża tant hija komplikata jiena qiegħed hawnhekk għall IPPO eh, jiena nibda billi ngħid li nikkopraw id-distanza bejn il-kollega mill-Europol tkellem dwar eh, U jiena se nitkellem dwar il-korruzzjoni, l kooperazzjoni ma' lepo tibda Et tibda mill-lum stess għax qed eh, naqsmu l-istess mikrofonu. Grazzi ħafna għall appoġġ tagħkom għal budget tal-2020 eh, dan l-appoġġ kien utli u deċissiv. Jiena il-tqajt mal kwisjoni ta' korruzzjoni l-ewwel darba meta jiena kon student jiena xtaqt naqsam mal imur fl-Istati Uniti mill-pajjiż Ewropew il-passaport kien kien skada u u il-ħabib għal jina rrit neġalura f'pajjiżi u neġalura bil-passaport ġdid u għamelek billi daħal f'uffiċċju ħass daħal 10 euro fil-passaport tiegħu kull jum u wara 100 euro u ħal passaport ġdid tiegħu. Dinja, meta jina għetlu dinja korruzzjoni u għalli inti tħallas iżjed meta trid passaport li jiġi eh, jiġi għandek malajr u jiena qed le ma mhux lit-taċ-ċivil din hija biċċa korruzzjoni li daħlet eh, f'ċertu mod tal-ħajja. Ebda pajjiż fl-Ewropa ma ntlaqax mill-korruzzjoni. Mil, mil um, dawk iżi sviluppati u anki l-oħrajn għandek ħafna forum fil-izvilupp ekonomiku, tkabbir u taħt l-istat ta' dritt. Dan dan huwa eżempju ta' gvernanza ħażina. Il-Segretarju Ġenerali tal-Europa qal li l għar it-tir aħħar tagħna huwa li illi neħu l-korruzzjoni. L-Europol għaddu kif taħal f'din il-kwestjoni aħna najnu il-prosekuturi ġenerali u l-imħalfin li qed jiffaċċaw il-każi ta' korruzzjoni nagħmluh f'każijiet eh, sodi. Il-ġlida eh, kontra l-korruzzjoni trid tkun eh, transkonfinali biex tkun effettiva minħabba natura stess tal-korruzzjoni u li offiżi ġili jkunu marbutin mal pereżempju l-ħasil tal-flus il-kooperazzjoni internazzjonali, kooperazzjoni eh, eh, ġudizzjarja hija eh, marbuta mill-leġislazzjoni nazzjonali. Iżda dawk il-korrotti ma jafux dawn ir-restrizzjonijiet mm, li m'hemmx biżejjed għarfien fil tal-awtoritajiet ġudizzjarji fi statijiet oħra u l-nuqqas ta' fiduċja huma ta' ostakli sinifikanti għall-pulizija u għall-awtoritajiet ġudizzjarji L-Eurojust hija il-pont biex nelbu dawn in-nuqqasijiet fejn najnu biex nistabilixu l-fiduċa u kontatti diretti bejn l-atturi li jinforzaw l-liġi u tagħmel differenza eh, telep differenzi fis sistemi eh, legali mill-2015 aħna ħdimna fuq 347 każ li fejn kien hemm il-korruzzjoni kena 52 laqgħa ta' koordinazzjoni u kena 25 eh, stati mhux tal-Unjoni Ewropea li kienu involuti u anki kien hemm il-ġitz fil f'dan każijiet iridu naħdmu mal-Europol, l-Olaf u l-EPO fil-ġejjeni. L-importanza li naħdmu flimkien mal-imsejba barra l-Unjoni Ewropea hija eh, dan huwa importanti ħafna U kellna każ signifikanti fejn kien eh, każ fejn kena l-Svizzera valuta li għandhom il-prosekuturi tagħhom kien hemm jum ta' azzjoni f'2017 li kien eh, fil-kwartieri ġenerali tagħna fl u bħala riżultat aħna ħtafna evidenza suspetti li ġew eh, mistħarġa u elementi tal-evidenza li, li ġew maħsunin. aħna se jkollna rapport eh, skont il-każijiet firgwad tal-korruzzjoni sal-aħħar tas-sena d-dieħla. Il-korruzzjoni fl-evalwazzjoni tagħna u skont il-każistika tagħna turi li huwa partikolarment diffiċli li jkollok prosekuzzjoni tagħha li tkun moħbija, iżjed moħbija minn affarijiet oħra għax sakemm il-biċa kbira tal-partit involuti jkunu kuntenti bl-arranġament diffiċli li taqbdu um, it-tixħim m'għadux uh, fil-forma tal-xi bagalja mimlija flus iżda minn kontratti folots għas servizzi li qatt huma se seħħu ġili l-kumpanija tinstab barra il-kumpanija li se tagħmel servizzi tinsab barra u bekk l-investigazzjoni tiddependi mill-istħarriġ, miżuri oħra u anke minħabba il-xhieda li jkunu stilel eh, dawn il-koordinazzjonijiet li jsiru fl-investigazzjoni eh, huma importanti ħafna dan miżuri għandhom bżonn ta', ta awtorizzazzjoni minn qabel mill-awtoritajiet ġudizzjarji di tiska tkun diffiċli fil-każijiet nazzjonali jaħseb wara fil-każijiet transkonfinali u bekk naqbel mal-Kummissjoni l-inqas tal-inizjattiva fil ta' korruzzjoni hija ta' ostaklu rridu Per Pereżempju, f'xi stati membri legalment eh, possibbli li l- kumpaniji farmaceutiċi joffru il-kompens eh, finanzjarji lit-tobba illi jgħatu riċetti tal-medicini tagħhom waqt li f'pajjiżi oħra dana mhuwiex permess. Dana joħloq il-problema tal-doppja kriminalità fejn jista' jkun hemm kooperazzjoni. M'hemmx qafas legali fl-Unjoni Ewropea biex inħarsu l xhieda li huma fondamentali biex niġġieldu dawn ir-reati. X'jista' jsir fil-ġejjeni? U naqbel ma' kollega tiegħi mill-Europel hawnhekk għandna bżonn ta' approċċ olistiku. Leġislazzjoni mhux biżejjed. Iżda l-leġislazzjoni hija importanti. Id-definizzjoni konġunta għal biex nikordnaw il-xeda, it-tisħiħ tas settur pubbliku, l-intejbu trasparenza, zero tolleranza mill-pubbliku fil rigward tal-korruzzjoni jiena tajtkom il każ tal-passaport, il-korruzzjoni żgħira, illi tajt li nittikjaraw il-korruzzjoni l-uniku mod biex nwettqu l-kummerċ, il-whistleblowers il li ma nħarsuhomx anki permess tal-Pulizija il-taħriġ speċjali hawnhekk qed nirreferi għall-Akademija kontra korruzzjoni fil-Luxburg ħdej Vienna iżjed aċċess iżjed faċli għal evidenza u jiena kuntent li l-proċess leġislattiv qed imur lil hawnhekk rinforzar tal-istat ta' dritt ukoll. Eh, Motoristiku għanna u nikoperaw mil mill-viċin mal-istati membri l-Europol, l-EPO u l-Eurojust u l-atturi kollha fir-rigward tut pajjiżi terzi. Kull wieħed minnhom għandhom rwol eh, uniku xwetta fil-katina tal-ġustizzja kontra korruzzjoni fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi, issa nisimgħu mill- mill mill-prosekutur Olenija tal-Ewropa xogħolna kien dan il-ħatra tagħha kienet il-xogħol tagħna u se titkellem hawnhekk fisem il-lepo il-prosekutur pubbliku tal-Ewropa il-ġdida Sinjura Laura Eh, Kodruta Kovezi. Grazie ħafna eh, eh, membri, onorevoli, signori. L-adozzjoni ta' regolament li jastabilixi l-EPO kien ta', ta kisba storika. L-EPO hija pass ewlieni fl-integrazzjoni tal-ġudikatura fl-Unjoni Ewropea, ir-riżultat ta' iżjed minn 20 sena ta' sforzi u eh, biex nikonvinċu nisu ta' negozjati huwa unur kbira li hija fejjina l-ewwel prosekutur ewlieni fl-Ewropa jiena naf li l-aspettattivi tal-ċittadini Ewropej huma għolin ħafna. Abbażi tal-esperjenza ta' qabel naħseb li hemm sensiela in komuni ta', rekwiżiti biex inkunu effiċjenti fil-ġida kontra l-korruzzjoni, l-indipendenza tal-ġudikatura. tal ġudikatura struttura speċjalizzata għall investigazzjoni ta' korruzzjoni, leġiżlazzjoni li toffri odot effiċenti, l-irkupru tad danni u l-idħul il-rikavat tar reati prevenzjoni, l-edukazzjoni, l-bidla fil-mentalitajiet, iż-żieda fil-, fil fiduċja pubblika fl-istituzzjonijiet li jkollhom rwol fil-ġlieda jew fil-prevenzjoni tal-korruzzjoni. Fil-fatt hemm diversi atturi, diversi istrumenti disponibbli biex tiġġieled il-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata fuq il-livell internazzjonali, Ewropea u nazzjonali jiena li l-idea ta' approċċ strateġika għax l-azzjoni tagħna jista' jkollu effett dawwiemi jekk ikun koerenti u konsistenti aħna rridu nkunu nafu xirridu niksbu, rridu niżguraw li għandna l-mezzi xirqa biex niksbuh u mbagħad nipplementaw l-istrateġija b'mod konsistenti. Iżda l mistoqsija essenzjali hija min għandu jkun responsabbli għall approċċ strateġiku bħal dan. La darba l-EPO issir operattiva se tinvestiga għandha tinvestiga l-frodi mod effiċenti u l-għanu li nirkupraw il- id-danni mill-reati finanzjarji sa m'aħniex se naqsu l-frodi fil-fondi tan unjoni Ewropea biss permezz ta' investigazzjonijiet u l-nies jinsabu ħatja, għandna bżonn ta' prevenzjoni wkoll. ir wol indirett tal epo se jkun li tipprovdi l-analiżi tal reati investigati tipiċi u l-modalitajiet operattivi. Din l-analiżi tista' twassal għad identifikazzjoni tal riski predominanti u vulnerabilizzajiet fil-proċeduri fl-użu tal-fondi tal-Unjoni Ewropea se jajnu identifikaw kif dawn il-proċeduri jistgħu jiġu sviluppati jizjet biex dawn ir reati jistgħu jiġu evitati l-EPO b'dan il-mod jista' jtejjeb il-prevenzjoni billi tinforma il-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet Ewropej oħra. It-tmexxija tal-investigazzjonijiet fl-Istati membri kollha li jipparteċipaw fl-EPO b'mod koordinat se jinħtieġ l-iskambju malajr tal-informazzjoni. Hemm il-bżonn li niżviluppaw relazzjoni mill-viċin ħafna mal-Europol, mal-Eurojust u mal-Olaf b'konformità mad dispożjoni rilevanti tar regolament aħna se nikkonkludu l-arranġamenti tax-xogħol se naqblu dwar il-modalitajiet ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali u l-istati membri li mhumiex qed jipparteċipaw. Sa dan it-tant, l-unika rakkomandazzjoni tiegħi se tkun ta' natura ġenerali. Għandna naġixxu b'mod kostenti u b'mod koerenti, kull wieħed minnha. Fil-prassi dan jfisser is-segwenti l-EPO għandu jkun involut kull darba li jkun hemm xi sospett ta' frodi frigwat tal-Baġit tal-Unjoni Ewropea f'dan il-kuntest l-EPO għandu interess importanti fid-diskussjoni tat termini għal kooperazzjoni reċiproka mal-Qorti Ewropea tal-Awdituri. L-EPO għandu jkun involut sistematikament fid-definizzjoni kif ukoll fl-implementazzjoni tal-istrateġiji kontra l-frodi fuq il-livelli tal-Unjoni Ewropea u fej rilevanti il-livell nazzjonali. Membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, jiena inħares li l-parċipazzjoni tiegħi f'dan is-smih bħala l-ewwel pass fl-iżvilupp ta' relazzjoni li trendiet frott mal-Parlament Ewropew. Bl-istess mod tal- Fl-istess spiritu tal-responsabilità istituzzjonali jien attendejt il kunsill ta' JHA dal-ħodu fejn jiena bat dan il-messaġġi lill-Ministri flimkien mal-kollegi tiegħi fil-kulleġġ aħna se nieħdu r-responsabilità biex l epo isir operattiv sal-aħħar tal-2020 midħul uffiċjali fl-uffiċċju fil-ħatra tiegħi xahar ilu jiena evalwajt is-sitwazzjoni ħafna ġimħeji, iżda ġiet imħejja u mod tajjeb iżda għandna nagħmlu iżjed u nħaffu iżjed biex l-EPO tkun operattiva fl-2020 għandna bżonn ta' l-implementazzjoni fuqta tad direttiva tal-PIF adattazzjonijiet nazzjonali għal regolament tal-EPO, il-prosekuturi Ewropej jkunu fil-Lussemburgu biex jikostitwixxu l kolleġġ u jieħdu deċiżjoni strateġiċi ftehim mal-Istati membri fuq in numru tal-prosekuturi delegati Ewropej, ċarrezza fuq il-livell ta' appoġġ f'kull wieħed mill-Istati membri parċipanti għall prosekuturi delegati Ewropej sistema tal-ġestjoni tal-każijiet funzjonali u biex nirriklutaw u nħarġu l-istaff kollu meħtieġ biex ikunu jistgħu jaħdmu fuq il-caseload li jasal mill-flepa mill-ewwel ġurnata stess. Il-mistoqsija essenzjali hija għandna bżonn ta' personal ta' appoġġ operattiv fil-livell ċentrali u prosekuturi delegati Ewropej biżżejjed biex nibdew l-operazzjonijiet taħt il-qafas budġetarju attwali m'għandniex biex inkunu nistgħu nibdew fl-2020 irridu naġġornaw l-assunzjonijiet inizjali u nżidu riżorsi fil-kuntest tan-negozjati tal-MFF hija deċiżjoni strateġika. Aħna irridu illi jkollna lepaw biss biex ngħidu illi għandna lepaw, jew irridu illi lepaw tkun istituzzjoni effiċenti. Signori, jiena ili prosekutur għal eh, pratikament nofs ħajti, jiena naf sew ma sfidi qudiemi illi tbiddel lepaw f'realtà mhux se jkun faċli, insibu s-suċċess biss jekk naħdmu kollha bħala tim kulħadd minna, kull wieħed minna, l-Kulleġġ tal-Prosekuturi Ewropej, il-Prosekuturi Delegati Ewropej, l-Awtoritajiet Nazzjonali, l-Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea iżda in ġenerali dawk kollha li jifmu l-importanza essenzjali tal-appoġġ tal-istat tad dritt fis-soċjetajiet tagħna għabbażi tal-esperjenza tagħna fil-ġlieda kontra korruzzjoni tal-livell u tal-frodi finanzjarji se jkollna niffiċċa il-persuni li huma perikolużi u għandhom ħafna seta' f'idejhom u għalhekk jiena nixtieq li l-EPO jkun indipendenti verament effiċjenti u istituzzjoni qawwija b'saħħitha istituzzjoni li ċittadini jkollhom fiduċja fiha Ix-xogħol lini tagħha se tkun li nwettqu investigazzjoni kriminali, nsaħħu l-kooperazzjoni bejn stati membri u l-irkuprar tad-danni. Dak kollu bir-rispett sħiħ tad drittijiet fondamentali ta' persuni involuti fil-proċedimenti kriminali kif ukoll tal-liġi proċedurali tal-istati membri parteċipanti. Flimkien mal-Qorti Ewropea tal Ġustizzja, l-EPO se jirrappreżenta il- il-pilastru tal-ġustizza tal-Unjoni Ewropea u se tipproteġi l-valuri Ewropej ċittadini u l-interessi finanzjarji. Jiena ninsab grata għal appoġġ konsistenti u koerenti ta' dan il-Parlament lejn il-Lepaw. Grazzi ħafna għall-attenzjoni tagħkom. Grazzi għall-istqarrija tiegħek. Signor Koveċi. Nittamaw li tasal għall aħjar potenzjal tagħkom Jiena flimkien maġġoranza dan il-Parlament u anki mal-Kumitat tal- dan il komitat professore Savona issa għal-minuta. Grazie ħafna tal-istudentuni hawnhekk u għatu ta' pjaċir Professur Savona. Jiena nisa nagħtikom il-perspettiva tad dinamika tal-fenomenu li qed niffaċċaw għax il-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata jitlu f'xulxin u bekk qed nagħtu ħafna eh, importanza lill kriminalità organizzata li iżda malli tħares lejn il-kriminalità organizzata ssib il-korruzzjoni u viċa versa. Ħa nispjegalkom. X'inhuma t tipoloġiji ewlenin tal-kriminalità organizzata fl-Ewropa iżda mhux biss fl-Ewropa. Għandna tliet clusters il-kriminalità organizzata tradizzjonali illi hija eh, tispiċax kull ma jmur tuża inqas violenza u iżjed infiltrazzjoni fil-kummerċ leġittimu. Mbagħad għandek il-frammentazzjoni tal- il-kriminalità organizzata fl-Ewropa kif ukoll barra mill-Ewropa, l-istess xejriet anki fil-Messiku, eh, l-Amerika, l-Awstralja fejn jesploraw u jsiru iżgħar u marbuta ma' territorju involuta t-tielet il-kriminalità organizzata emerġenti, il-gruppi etniċi marbutin mal-flussi migratorji li mis eh, issa għandna dejta li toħroġ mill mill proġettat l-Horizon eh, l-2020 il-mafjożi eh, taljani fil-ħabsijiet taljani mill-1982 sal-lum. Ħarsu lejn kurva et jonsu, jonsu, jonsu il-numru tal-popolazzjoni fil-ħabsijiet fil, fil taljani. Eh, Mhix sempliċi, invol, eh, jider biċar li d deklin huwa l-effett tal leġislazzjoni ta' kull tip li hija qawwija ħafna li qed tipproduċi l-effett li naqsu l-numru tan nies li jinstabu ħatja għal reati tal-mafja. Din hija ħaġa pożittiva, effett pożittiv, iżda hemm mistoqsija hawnhekk u l-ġejjeni jekk dan il-kriminalità tradizzjonali qed tonqos il-leġlazzjoni għadha taħdem għal modell għal ġejjeni tal-kriminalità organizzata li se jkollna fil-snin li ġejjin anki fl-Ewropa għandna żewġ modelli kummerċjali um, il- il-business model tal-kriminalità organizzata kienet fit-tul jinvestu fil-ħasil tal-flus. Il-business model tal-gangs hija modellata fuq żmien qasir Issa għanna dejta li toħroġ mill-belt ta' Napli. L-interpretazzjoni personali bħala riċerkatur hija eh, tispjega hawnhekk x'qed jiġri fl-Italja llum ġurnata Il-kurva l-kbira hija l-reati f'Napli fejn għandek gangs li huma marbutin mal-Kamorra. Eh, eh, Issa hemm dubju dwar dan ukoll Umbat għandek il-kurva l-oħra li titratta il-mafja u l-enija fl-Europa. Għandek iżjed violenza mill-li fuq il-level tal-gangs, mill-li fuq il-level tal-mafja. Iżda dan huwa l-modell li se fil-ġejjeni fl-Italja u dan huwa għal modell li għanna illi għanna fl-Europa l-lum ġurnata it-tweġiba tiegħi hija iva l-proċess tal-frammentazzjoni ifisser il-struttura tal-kriminalità organizzata se tikkrolla anke fil- se titnawar fil-pajjiżi anki tal-Balkani. Eh, Italian police says. Questi, ah, dawn il-gruppi Eh, dawn huma l-gruppi li eh, emerġenti li qed jaħdmu fl-Italja fl-Italja u fl-Afrika ta' fuq. Illum f'Palermo kienu qabel eh, jgħatu droga u issa qegħdin daħlu minn flok il-kriminalità organizzata. Jiena mhux qed ngħid li su qed jonqos, imma qed jonqos il-business li kellhom tradizjonalment dawn il-persuni. Għandi żewġ mistoqsijiet importanti. L-għor wahna hija Il-politika kontra l ħasil tal-flus xirqa biex niġġieldu kontra il-fenomenu tal-infiltrazzjoni tal-kriminalità organizzata illi hija eh, l-iktar arma importanti li għandhom. U t-tini mistoqsija, Il-konfiska u il-politika eżistenti huma xirqa biex niġġieldu kontra il-kriminalità ġdida Ewropa. Kif jaħdem il- business model fiż żmien ta' infiltrazzjoni. Tistaw titol, tistaqsu ħafna investigaturi, investigaturi, tistaw nistaw insibu il-ħasil tal-flus, il-korruzzjoni u l-frodi jitħallu fl-imkien. Wieħed jista' jkollu ħasil tal-flus, korruzzjoni u l-frodi. Jew nistgħu nibdew bil-frodi jew mbagħad naddu għal ħasil tal-flus u l-korruzzjoni. It-tlet affarijiet jimxu f'it fit u dan jfisser li dan huwa proċess mhuwiex reat. U rridu dan il-proċess għax dan huwa dak li qed jiġri dejjem iktar illum fl-Ewropa għanna approċ wieħed u żewġ direzzjonijiet. L-ewwel wieħed huwa politika ta' kontroll ta' reati u t-tieni wieħed huwa il-prevenzjoni biex innaqsu l-opportunitajiet tal-kriminalità organizzata. Irridu biex ikonna strateġija li taħdem irridu naffaċċaw iż-żewġ prioritajiet kontemporanjament. Mela, meta nħarsu lejn il-politika ta' kontroll tal-kriminalità, jien naħseb illi il-konvenzjoni juntuk hija tajba bħala grupp bħala umbrella. Però ir-riduzzjoni tal-asimetriji leġislativi bejn pajis u ieħor u biex jagħtu s-saħħar il-pulizija u l-kooperazzjoni internazzjonali ġudizzjarja dawn l-żewġ elementi huma messaġġi importanti għal futur tal-Ewropa biex ma jkonniex kriminalità organizzata. Prevenzjoni. Hawnhekk aħna sissa konna qegħdin niddiskutu il-politika kontra ħasil tal-flus. Issa, jekk il-kriminalità organizzata edha tinfiltra il-biznis leġittimu fl-Europa kollha perċezzjoni differenti minn pajjiż għall ieħor, irridu il-politika ta' kontraħasil tal-flus iridu eh, nimxu, nimxu pass il-qoddim u rridu nħarsu lejn fejn il-flus imorru. U dan huwa pass li dejjem traskurajna għax aħna nikkonsidraw il-politika kontra ħasil tal-flus marbus marbut biss mal-traffikar ta' droga. Però ma nikkonsidrawx meta meta jidħol fl-infiltrazzjoni tal-biznis legali. Din hija ħaġa urġenti għaliex irridu nimx irridu nimxu l-qudiem fuq dan il-punt. Allora, issa nishtiq nitkellem fuq ħaġa li importanti fil-politika kontra ħasil tal-flus. Aħna minna ħafna, però irridu nafaċċaw l-isfida biex natu dejjem iktar ċans għal unità ta' investigazzjoni finanzjarja li kunem hemm inqas asimetriji fl-Organizzazzjoni Ewropea. E kien ħarsu lejn il-opinjoni finanzjarja amministrativa meta nħarsu lejn dawn l-unitajiet għandhom kapaċitajiet investigativi differenti minn pajis għal liħor u ma nistawx inkomplu naħdmu hekk għax irridu li jkollna aktar efficienza rridu ikonna l-istess eh, l-istess politika. U allura huwa urġenti illi eh, nikorreġġu dawn l-asimetriji bejn il-unitajiet finanzjari investigativi. Għandi hawnhekk għaw strutturi differenti tal-aros, tal-aro, għalix dawn l-aro huma kruċali għal prioritajiet il-tħul mill-kriminalità li tiġi konfiskata f'pajjiż tista tkun dajfa ħafna imma kaħna inħarsu lejn e, e, e, lejn lejn dak it-tħul f'pajjiż ieħor, allora jkun hemm ħafna. Irridu assolutament nirsolvu din l-asimetrija, din id-differenza bejn pajjiż u ieħor. fjus Taljan mhux se jinvesti fil-Kalabra u jew fis-qallija. Jekk huwa intelligenti se jinvesti f'pajjiż ieħor jekk nistaqsu l prosekuturi kollha kemm aħna irnexxinna nagħmlu konfiski f'pajjiżi oħrajn. Qegħdin niddiskutu mhux iktar minn ħamsa. Din hija priorità ek ma rridux aħna nifaċilitaw l-esportazzjoni ta' kriminalità minn pajjiż għal ieħor. Hawnhekk għandi tabella li tatni il-Kummissjoni Ewropea ir-rata bl-aħmar għanna il-pajizi kolla li ma jirrispondux għal kem te konfiskaw beni f'pajjiżi oħra. U dana jatikom idea ta' il-priorità li għanna u dimna. Skużat li qed kellem eh, fit-tul, imma dinija ħaġa estremament urġenti u rridu nevitaw li konna dawn l-asimetriji għax dana edin et jurina fejn sejra kriminalità organizzata fil-futur u hija ħaġa urġenti li nindirizzawa. bla dubju. Memx inqas motivazzjoni minna minnaħa tal-membri tal-libe eh, illi issa nista' niftaħ dibattitu biex eh, jagħmlu l-mistoqsijiet tagħhom u juru u jesprimu l-interess tagħhom fil-punti li saru. Intkom eh, tistaw tistaqsu issa tollu jdejkom jew il-karta biex tajdu li, li tridu titkellmu. Nista' nikteb ismijiet tagħkom. Is-Sinjora e-, Quinnici kienet l-ewwel waħda. Grazie. Grazie President. Jiena nishtiq nirringrazzja l-ospiti kollha tagħna għall preżentazzjonijiet li għamlu. Hemm ħafna mistoqsijiet għandi f'moħħi, però għandi ftit ħin u nixtieq nitkellem fuq is-suġġett li diġà ħdimt fuq eh, fil-mandat preċedenti. Aħna nafu illi illum hemm bżonn illi nifmu illi insibu strateġija għal livell Ewropej biex niġġildu kontra kriminalità organizzata għal korruzzjoni. Dina miex din hija anki konfermata bi studju u riċerka tal-Parlament Ewropew tal-2016 eh, illi għamel evalwazzjoni f-71 biljuni ta' non-Europe f'dawn is-setturi. Għal-bastantin hija bżonn ewlini id rridu nagħmlu riforma tal-leġislazzjoni. Allora, jiena kontenta li nisma il-prezentazzjonijiet illum, specialment dak li eh, tkellem fuq Onidi. Eh, Nishtiq eh, najt illi wara dak illi smajna fu il-situazzjoni komplikata tal-kriminalità organizzata u kif aħna nistgħu nintervjenu fuq il-ħasil tal-flus. Naħseb illi il-żmien wasal biex il-Kummissjoni tista' tagħmel proposta għal direttiva illi jiena ilha nitloba anke fil-mandat preċedenti biex nifmu biex ikonna nozzjoni maqsuma ta' grupp eh, ta', ta kriminalità biex, biex burri lem mill-deċizjoni qafas tal-ġustizja u affarijiet interni illi ma taċ il-riżultati eh, li kienu mistennija minnaħa tal reġistrazzjoni eh, nazjonali. Ma ta' ħagħoħra li nishtiq fu fuq is-suġġett tal-kriminalità organizzata qed ngħidu li fejn insibu l-kriminalità organizzata insibu korruzzjoni u anki ħasil tal-flus. U aħna nafu li kriminalità organizzata, speċjalment ħasil tal-flus, huma pjuttost kapaċi biex jisfruttaw il-possibilitajiet tal-globalizzazzjoni finanzjarja u anki ta' dematerializzazzjoni tal-flus, tal tal-muniti, billi użaw il-kripta valuta, kripta munita. Nishtiq nistaqsi l-euro ġustu Europol xi strumenti jistaw għandhom intenzjoni jużaw biex eh, jaffaċċaw dan il-fenomenu u eh, u fl-aħħar nixti nirringrazzja is-Sinjura Kovesi illi hija il-kap tal-prosekutur Ewropew illi aħna għandna fiduċja kbira u speranza kbira fil-ħidma tagħha. Jiena nixtieq nawguralek u nixtieq nistaqsik jekk inti ma taħsibx illi l-uffiċċju tal-prosekutur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 l-prezentazzjonijiet il-korruzzjoni tnaqqas il-fiduċa ta' ċittadini u timmina anki l-istat ta' dritt, il saltna ta' dritt. Jina, jina kont eh, kriminologu eh, u il-kriminalità qed tuża il-teknoloġija l-iktar moderna huma jaħdmu kull japeraw kull imkien. U allura waqt li aħna naħdmu naħsbu f'termini nazzjonali u nużaw liġi <laughs> li huma antikwati, issa wasal il-moment li konna strategija komuni Ewropea u nixtieni ringrazzjak President li organizzajt dan ismih illum biex iġib flimkien il-persuni kollha Kummissjoni Europol -Euro u anki l-EPO u anki l-ċienza għax għanna bżon anki ta' reċerka u ta' teknoloġija f'dan il-qasam. Allora għadna rridu nżidu s-seta tana, għawa tana biex nġidu kontra kriminalità fl-imkienu, ma nridux nitilfu minn dimajnejna eh, l għani li nġildu għal-iktar integrità u kif għalet il-Sinjura Kovesi u nishtiq nifirħila tal-li hija l-ewwel prosekutur pubbliku Ewropew. Hemm ħafna xogħol qed jistenna lilek, però eh, tista' tgħin ħafna lil ħafna istituzzjonijiet u għandna bħala strateġija tagħna ridu nsaħħu l-Europol u l-Euro ġust għax eh, trid tkun di pjattaforma għall-istati membri kollha u ma nistgħux narawha bħala problema nazzjonali għaliex il-korruzzjoni hija propju transkonfinali l-lum u rridu nsaħħu il- potenza taħtana u allura għandu jkollna strateġija ambizjuża rridu nagħmlu kull manista biex niġġieldu kontra dan il-fenomenu u anki u rrit nerġa' ngħidu biex ikonna iktar integrità biex nagħmlu iktar attraenti illi ikun hemm proċeduri fil eh, istituzzjonijiet nazzjonali li nkunu integri u insaħħu il-fiduċja eh, ta' ċittadini fl-istituzzjonijiet. Il-kellim li, li mis, grazzi President, grazie għal membri tal-panel għandim mistaqsija għal kull wieħed minnkom ma nafx għandix bizzejed ħin. Nibda billi eh, bisenjura Kovezi bħala l-unika mara nishti eh, nifraħlek u aħna bħala grupp tal-ħodor illi tkun eh, fil-post li inti għad fih u li konna mara bħala l-ewwel prosekutur. U Eh, inti tkun xtara il rabta eh, bejn il-forma ta' kriminalità kontra eh, il- li, għandhom impatt reati finanzjari li għandhom impatt fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea u dawk li m'għandhomx. Kif tara rabta bejn iż-żewġ forum ta' reati? U il-mistoqsija għalik u anki għal-Komissjoni waħda mill-ħolmit tal-ħames snin li jimma ġejjin hija li namlu estensjoni tal-mandat tal-IPPO bir-risorsi naturalment eh, ġusti nestendu il-mandat anki lejn il-reat ambientali li huma marbut anki mal-kriminalità organizzata u nixtieq nkun naf puntu di vista tiegħek Umbat, s-sur, nishtiq namel mistoqsija anki li s-sur Kabri, Majer Kabri tal-Eurojust. eurojust hija bazata fuq il-rikonoxximent u l-kooperazzjoni ġudizzjarja u dina importanti li e, il-pajis liħor anki jisegwi e, l-istat ta' dritt u inti ma taqbilx li l-istat ta' dritt e, f'ċerti stati membri kif ukoll anki il- il-ġurisprudenza tal-orti eh, tamel aktar diffiċli li konem din il-kooperazzjoni. Umbat eh, il-mistoqsija fuq l-Europol, fuq il-kripto muniti, tista tatina idea kemm hija importanti il-kripto eh, il-kripto moneta meta nqabluha ma' muniti iktar tradizjonali edha tiżdied u edha tonqos. U anki l-użu leġittimu tal- kriptomoniti eh, u waslet fil-pik taħħa u fl-aħħar smajt minn kull wieħed minnkom eh, il-kooperazzjoni tal-pulizija u anki tal- tal-ġudikatura u għanna bżon ta' kooperazzjoni iktar fil-liġi kriminali ma taħsibx li hemm bżonn li jkun hemm armonizzazzjoni tal-diritti proċedurali Eh, biex ikonna l-istess eh, eh, l-istess kodiċi kriminali fl-Europa kollha. Grazzi ħafna President, grazzi l dak kollha li ħadu sem. Mela, dak li smajt ehm, li l-fatt illi hemm ksur jew lakuna bejn aħna dak li ngħidu u dak li nagħmlu. U retorika nafuha sow il-gravità tal-kriminalità organizzata, il-bżonn ta' korporazzjoni mtejba, kif nistgħu nittrattaw il-fenomenu ġdid ta' reati online, hemm spazju Ewropew illi qed naraħ dejjem jikber fejn il-kooperazzjoni transkonfinali qiegħda tagħmel sem tagħha u l prinċipju ta' fiduċja u ta' rikonoxximent reċiproku li huwa sottomess ukoll għal dan. U għalhekk f'din dan il-kumitat aħna għandna aġenda pjuttost ambizzjuża għal dik li hija regolamentazzjoni diġitali. Imma id-dubju għandi jekk attwalment jekk hemm xi rieda li nkunu nistgħu nittrattawha b'mod effettiv u għalhekk għandna bżonn inkunu kapaċi nagħlqu din lakuna bejn ir-retorika u dak li aħna kapaċi nagħmlu bejn id-diagnostika u l kura li għandna bżonn napplikaw u jekk le din lakuna se tkun ferm iktar ovvja u se tidubita mill fiduċja stess tagħna bħala leġislaturi u għalhekk naħseb illi l isfida li għandna quddiemna bħala leġislaturi politiċi hija illi aħna nnaġixxu skont il-fatti, jiġifieri mhux biss kliem imma azzjoni ta' kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Roberti. Grazzi, President. Grazzi tal-li organizzajt din il eh, dan ismiħ importanti ħafna. U mill-diskorsi li saru qed eh, jikonfermaw li l-istrateġija komuli kontra il-kriminalità organizzata ta' tip mafjus jew mhux mafjus, terrorizmu u anki kontra il-korruzzjoni ma teżistix fuq livell tal-Unjoni Ewropea. U jekk m'għandniex strateġija komuni u aħna nixtiequ li tkun hemm, huwa għaliex din il-ġlida kontra il-kriminalità organizzata għada mhijiex priorità tal-istituzzjonijiet Ewropej. Kiku kienet priorità, illum ma konniex nisimaw li rappresentant tal-Europol u ta' Senjura Kovezi u nawrgurala il-fat illi memx bizzejiet fondi, jew illi hemm riskju li ma jkunux bizzejiet tal-ħidma tagħhom. Minnaħa l-oħra, jiena kontent illi il-rappresentant Eurojust irringrazzjawna għal budget. Pero, nistaw najdu li l-Eurojust hija kontenta bil-budget u bil-finanzi li rċevit. Pero, e- il-problema ta' risorsi li mumiex bizzejiet u dana imħabba illi miex mażula bħala priorità. Kiku kienet priorità ma kienx ikun hemm limitazzjonijiet ta' risorsi. Mbagħad fuq il-korruzzjoni, President, jiddispjaċini nikkommenta u nixtieq eh, anki nidbiet minn dak li għatint fil-traduzzjoni tiegħek illi l-Kommissjoni il illi tamel xejn, ila snin ma tamel xejn kontra l-korruzzjoni. Ila mill-2011 illi l komissjoni mette prezenta l-ebda eh, eh, rapport fuq il-korruzzjoni. U mill-2014, anzi mill-2016, memx rizoluzzjoni minnaħat tal komissjoni U nishtiq fakar li hemm rizoluzzjoni tal-Parlament. U il-Parlament fl-2016 il parlament, parlament talab espressament lill-Kummissjoni jihu sem u dina waslet fl-2019 mem lebda direttiva, lebda regolament. Il-korruzzjoni pratikament qatt ma kienet konsidrata bħala suġġett eh, il-li huwa ta' min jikkonsidrah bħala espressjoni tal-kriminalità. Tal U nixtieq anki nagħmel referenza għal dak li għal sur Savona, il-professur si Savona. U għal li e, il-kriminalità organizzata tinvesti f'postijiet fejn hemm espressjoni fiskali. U nixtieq najt illi fuq dan il-punt il-Kummissjoni tkellmet mhux fuq mhux bħal għamlet fil ta' organizzati. Fl-2019 kien hemm 10 każijiet ta' banek uh, Ewropej illi kien hemm uh, każi gravi ta' ħasil tal-flus. Hemm riski għal daqstant u għamlet lista ta' possibilitajiet u il-professur Savon għalinna anki li hemm riskju importanti kontra l-ekonomija legali fil-fatt ta' infiltrazzjoni fil-ekonomija legali. Dawn huma problemi e, importanti u anki nishtiqna ma' referenza għal kollega Kinnici illi memx differenza eh, definizjoni tal-kriminalità organizzata skont il situazzjoni eh, eh, eh, il-situazzjoni moderna. Eh, illum edha fuq il-web u aħna qasbis indunajna fuq da. Per eżempju, il-fat li wieħed jista' jżamm il-provi elettronika, il-kooperazzjoni fuq l-iskambju ta' informazzjoni eh, fuq il-ħasil tal-flus u kriminal ta' ħrajn. Hemm ħafna affarijiet xisir. U jiena eh, kontent ħafna illi l-kumitat tagħna eh, organizza dan ismiħ. U nittama li mhux se illi mux ta' nifu għaw, li nkunu nistaw nibqaw għaddejjin biex ikonna, nibqaw nafsu biex ikonna direttiva Ewropea biex nkunu nistaw nġildu kontra din l-sfida tal-kriminalità organizzata. Roberti, now it's Mr. Franz. Thank you, Chair. Dear Mrs. Cavezi, the EU. Grazie ħafna. L-Unjoni Ewropea impenjat ruħa l-investiment biex tiġġieled kontra l-esklużjoni soċjali u l-faqar. Palma taf fintu kol, il-komunità ta' minoranza l-iktar waħda kbira fl-Unjoni Ewropea hija komunità tal-poplu li għandu li huma tal-komunità Rom. Għandna pajjiżi fejn ehm, jgħixu fix-xifer tal-faqar. U anki jekk miljuni ta' euro jiġu investiti f'dawn il-komunitajiet, il-korruzzjoni se tolqot eh, l-implementazzjoni ta' dawn il-fondi għal dawn in-nies mill u għalhekk inti tiġi mir-Rumanija u nista' ngħid illi tista' tgħid xi ħaġa fuq il-każ tas-Sinjura Ufand. U għalhekk li huma l-azzjonijiet illi se tieħu biex tiżgura illi jkun hemm iktar implementazzjoni trasparenti tal-fondi tal-Unjoni Ewropea. U se tagħti iktar attenzjoni għal dawn il-frodi Grazzi ħafna, Signora President. Aħna, n-nies li qegħdin għamlek dan il-Parlament, maħniex qed nagħmlu regla, ma' kriminali qed nagħmlu hekk. Jiena membru dan il-kumitat għax nixtieq neqra dan il-fenomenu meta l-flus jinserqu jinserqu mill-infrastruttura, mill-edukazzjoni, setturi li huwa importanti għal ċittadini kollha għalhekk għandna bżonn nagħmlu tliet affarijiet. Direttiva Ewropea li għandha bżonn tistabbilixxi r-regoli tal-logħba u mbagħad eh, kodiċi tal-proċedura penali fuq il-livell Ewropew. U l-Europol u l-Eurojust biex dawn l-affarijiet jiġu eh, finalizzati u għalhekk u għalhekk għal dak li huwa droga sintetika jiena nixtieq nawgurali kull suċċess f'dan ir-rwol u nappoġġa f'dan il-kumitat. Imma għandi mistoqsija. Ovvjament eh, qed jinserqu dawn il-fondi maħna meta se niffokaw fuq it-traffikar tal-persuni għax nafu li dawn il-problemi jeżistu anki għall konsum tad drogi u jekk nitkellmu fuq il-fenomeni għandna bżonn nitkellmu fuq il-fenomeni kollha Onorevoli Ferrara edha fis-sala Iva Awnien. Iva naddile. Grazzi President. Grazzi anki il-kollegi kollha li tkellmu. Jena kontenta ħafna dan, dan smieħ li ġi organizzat għaliex iġib e-, e-, e-, flimkien dak li għalu anki kollegi oħrajn. Mill-2016 sfortunatament il-sujġett tal-ġrida kontra l-komunità organizzata aħna waqafna maħniex naħdmu iktar, aħna konna nistennew li kien hemm iktar eh, follow-up eh, għal rakkomandazzjoni differenti li saru eh, fir-rapport tal-2016 u anki jiena kont anki rapporteur fil-mandat preċedenti. Fil-bidu forsi jiena kont daċxajn wahda inġenwa u kont naħseb illi kienet kwistjoni li ma femux kemija importanti u kemija gravi e, il fat e, e, li għaw il-fenomenu tal-mafja u ma mux tal-mafja bissi ma tal-kriminalità organizzata u jina kot naħseb illi l-autoritajiet ma kienux femu kem kienet estiza dan il-fenomenu u, u, iktar iktar fċerti lokalità, fċerti Eh, f'ċerti stati membri. U però mbagħad wara eh, rajt li ma kienx hekk. Eh, u rajt li fil-fatt il-fatt li wieħed ma ma femx ma kienx verament Eh, eh, din l-ispiegazzjoni ma kienet verament għazla, preċiza, li apposta una huma ma riduxi ikollhom eh, strument kontra l-kriminalità organizzata u jekkem xi loġika għax meta wieħed iħares lejn smih, iħares lejn esperjenzi, meta wieħed iħares lejn studi li ġew kommissjonati mal- eh, parlament Ewropew fuq il- fuq il-fat li memx leġizlazzjoni eh, għal ġlida kontra kriminalità organizzata ma nistawx naċċettaw illi illum il-Kummissjoni Ewropea għadha ma preżentatx proposta leġizlativa fuq il-ġlida kontra il-korruzzjoni u kriminalità organizzata anki ta' tip mafjus u li għatem strati membri li ma jridux jaċċettaw u u jajdu illi din hija kwistjoni nazzjonali. Allora kif nistgħu aħna nelbuha eh, dan in-nuqqas ta' eh, volontà u x'nistgħu eh, namlu eh, eh, issa tliet snin wara mill-aħħar rapport tal-Parlament Ewropew u kif l-Unjoni Ewropea tista' tibda taqdi ruol importanti u deċiżiv fil-ġlida kontra il-kriminalità organizzata fuq it-territorju kollu Ewropew. Creo que es la ultima palabra pedida. Issa l kellim. Jekk joġbok. Grazzi ħafna. Mela, brabta mal-diskorsi eh, tal-kellima distinti u naqbel magħhom li ta' nixtieq nifoka l-iktar fuq il-kwistjoni tal-korruzzjoni politika jan iġi minn pajjiż Spanja problema ta' korruzzjoni politika kważi strutturali endemika u anki l-PPE kellha mozzjoni ta' ċensura kontrih imħabba każijiet ta' korruzzjoni politika u għalhekk qegħdin naraw illi fuq il-kwistjoni ta' l-użu tal-fondi Ewropej u għalhekk hemm difatti strumenti għal din il-verifika imma l-iktar ħaġa importanti huwa illi hemm bżonn li nfittxu qafas armonizzat fejn dawn l-istrumenti jkunu effettivi biex inkunu nistgħu nsolvu każijiet bħal dan. Huwa possibbli jekk il-Kummissjoni tkun tista' taħseb għal azzjoni biex kont tista' jkollha rekupru ta' dawn il-fondi li kienu eh, ta' kawżi fraudolenti imma nistgħu ngħidu wkoll dan huwa ma jagħmluhx imħabba l-preġudizzju li jista' jkun hemm għal pajjiżi imma għandna bżonn ukoll naħsbu għal vittmi ta' dawn il-każijiet. Issa, Sinjura Trogaro, l-aħħar kelliem issa nsaqsi l-mistidna distinti tagħna għar-replika tagħhom. Grazzi ħafna l-ewwel net prosit lis sinjura Kovesi talli eh, mistiedna tagħna llum fil-post ġdid tagħha bħala EPPO naf żgur illi isa tagħmel xogħol eċċellenti f'dan ir-rwol ta' prosekutur Ewropew u niżgur għamil kooperazzjoni tagħna issa xi mistoqsijiet prattiċi għaliha kif ukoll għal mistiedna distinti oħrajn li għandna hawnhekk għal dak li huwa l ħasil tal-flus b'onestà sħiħa fuq dan is-suġġett u fl-implementazzjoni u trasposizzjoni tal-ħames direttiva fuq il-ħasil tal-flus pjuttost falliment għax l-istati membri konċernati qed jitrasponi din id-direttiva b'mod differenti u bil-ħames direttiva għandna forsi tmien jew disa stati membri li jagħmlu trasposizzjoni sħiħa u l-iskadenza f'jannar tal-2020 ma tantx kellna suċċess li huma l passi li jmiss għax apparentament mhux qed joperaw sew immorru għal regolamentazzjoni jew sforzi oħra li staw nagħmlu. Mistoqsija oħra wasal il-waqt le li norbtu l-fondi Ewropej għall parteċipazzjoni mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Ewropew ma nistgħux inkomplu inqasmu l-flus mingħajr ikollna stampa ġenerali tal-Prosekutur Ewropew għal dawk li huma l-fondi. U mbagħad it-tielet mistoqsija ġenerali bħalma qalet il-kollega tiegħi meta jkollna funzjonament sħiħ tal-EPO u joħorġu l-ewwel riżultati u kollox jaħdem sew, Ma rridux nestendu l mandat biex nġildu kontra kriminalità organizzata wkoll fid-dimensjoni kollha tagħha. Grazzi ħafna u issa l-aħħar membru, is-Sinjura Inser. Grazzi tal ġejt lura l-Parlament. Grazzi President, nixtieq insaqsi wkoll mistoqsija il diġà ġiet imresqa mill-perspettiva differenti naqblu wkoll illi Xi wħud mill isfidi kbar tagħna jiġu meta nindirizzaw il-kriminalità organizzata, t terrorizmu. Imma fl-istess waqt hemm xi aġenziji tal-intelligence u ta' servizzi ta' sigurtà li jitolbu li l kompetenza tat terrorizmu jkun fil-mandat ta' l-EPO illi dan forsi jista' iwassal għal ġlieda kontra t terrorizmu Dan mandat forsi jkun ostaklu għal ġlieda kontra t terrorizmu. Kif taħsiba int? Jina mill-Svezja naf il-servizzi tal-intelligence fl-Svezja kienu pjuttost imħazbin li ħaġa tista' tkun kontraproduċenti minflok produċenti u lek insaqsi inti taqbel u jekk iva għaliex u jekk le għaliex. Grazzi. We still have Issa għad fadlinna nofsija qabel ma tispiċċax din is-sessjoni u jkollna panel ieħor interessanti wkoll. Tafu illi l-kelliema kollha li smajna minnhom dan huwa suġġett interessanti ħafna ħafna minna wkoll kif nista' ngħid għandhom għandhom fatturi biografiċi involuti f'din il ġlieda Ħafna minnhom ġew impenjati u pratikament impenjati u personalment fil ġlieda eh, kontra l kriminalità organizzata tul ħajjithom u għalhekk aħna napprezzaw tassew l-impenn tagħkom, l-isforzi kollha tagħkom, imma nistennew dan il-mandat tal-Parlament Ewropew se jirqa' l-isfidi futuri biex inkunu nistgħu nittrattaw l-affarijiet kif suppost. biex hekk inkunu nistgħu nifalizzaw u nirrispettaw l-aġenda fil-leġislazzjoni fejn dan il-Parlament kien deċiżiv bħala istituzzjoni ta' teħid ta' deċiżjonijiet il-konfiska, il-ħasil tal-flus, il-ħames direttiva, u l-liġi kriminali. Apparti l-impenn l-involviment tagħna fit-twaqqif tal-IPPO mal-prosekutur Ewropew parti minn dan l-ewwel round ta' dibattitu għalhekk ħames minuti għal kull mistieden biex tagħmlu sommarju tal-kummenti tagħkom li ġew imqajmin għax jekk le ma jkunx hemm il-possibilità li wieħed jidħol f'dettall imma tagħmlu dak li tistgħu biex tagħmlu sommarju tal-ħsibijiet tagħkom wara l-input tal-membri tal-Kumitat tal-Libe u nipproċedu kif għamilna l-ewwel fil-ewwel round meta tkellimtu qabel. Jiġifieri l-ewwel rappreżentant tal-Kummissjoni Ewropea Sur Onidi titkellem l-ewwel int. Grazzi ta' President, probabbilment il-mod l-iktar komprensiv nista' nirrispondi bħala replika għal kummenti tajbin ħafna ikun illi ikonna inizjattivi ta' kwalità f'dan il-qasam. U għalhekk bħala sommarju nista' ngħid li għalija hemm każ tajjeb għal strateġija ġenerali. B'hekk inkunu nistgħu lkoll poġġu id-dawl fuq il-kriminalità organizzata huwa ġust li wieħed jgħid illi t terrorizmu eh, ħa ħafna mill-ispazju mill-attivitajiet ta' dawk in-nies professjonali. Għandna bżonn illi ma naqsux dawn il-sforzi kont terrorizmu, anzi rridu nagħmlu għalmenu da' skema minna fuq it terrorizmu biex hekk nirrispondu issa pass maġġel biex modernizzaw il-qafas kif ukoll l-istrumenti li qegħdin nużaw biex niġġieldu kontra kriminalità organizzata u għalhekk naħseb ma nistax nimpenja ruħi jekk ix direttiva jew le merba dubju ta' xejn se jkun element ta' qafas leġislattiv ġdid u naraw b'mod simili kif għamilna kontra t terrorizmu u nissimplifikaw l-applikazzjoni għal dawk l-imħalfin u għall komunità tal-inforzar tal-liġi u l gruppi kriminali u parteċipazzjoni tagħhom kif ukoll l-appoġġ għall-organizzazzjonijiet dan xi jfisser għax għandna bżonn kriminalizzaw b'mod iktar effettiv. Kontribut importanti ħafna se jkun biex insaħħu l-kapaċitajiet tagħna illi jkollna rikupru u friżar ta' lassi kif għad naraw l-opportunitajiet, il-possibilitajiet li jkollna prinċipju ta' prekawzjoni ikun hemm konfiska matul l-investigazzjoni matul il-proċedimenti quddiem il-qorti minflok ma nistennew ir-riżultat ħarri u niskopru illi ebu dawn l-assi u għalhekk dawn l-elementi se jkunu importanti. Tielet u tkellimtu fuqha nabson nirrikonoxxu li ħafna bidliet digitalizzazzjoni, teknoloġija, eċetera, eh, jimbuttawna li konna l-obbligu illi Eh, natu li dawk l-uffiċjali tal-inforzar tal-liġi membri tal-ġudikatura modi kif ikollhom aċċess ġdid u għalhekk nagħmel appell lilkom illi tkomplu mod ħaj il-ħidma tagħkom fuq li evidence ix-xogħol tagħkom biex tappoġġawna biex ikun aktar suċċess kwalità mtejba tad-dejta u nfurnuha mal dawk illi eh, għandhom bżonnhom data u informazzjoni u naraw modi kif nis kriminali jaħbu uh, wara uh, dawn it-teknoloġiji l-ġodda l-encryption, il-kodifikazzjoni huwa suġġett li għandna bżonn nirrispondu għalih. L-aġenziji huma importanti ħafna, ħadd nota ovvjament ta' dak li nqal tal-appoġġ dan il-bżonn il-inkomplu ir-reċiproċità tal-isforzi tagħna u l-aġenziji l-aħjar mod biex inkunu nistgħu newtralizzaw l-istrumenti kif ukoll aspetti oħrajn illi awtorità nazzjonali waħedha ma tistax tagħmel. Jiġifieri għandna bżonn illi flimkien nagħmlu ferm iktar biex nipprovdu risposta imtejba fuq li PPO naħseb fuq il-mejda diġà poġġejna stedina biex nirreflettu diġà fuq il-possibilità għal dan l-uffiċċju importanti li jitratta każijiet ta' terrorizmu, naħseb illi d dimensjoni ta' kriminalità organizzata kif qalet eh, Snura Koezi eh, parti integrali tal-aspetti ta' korruzzjoni, jiġifieri hemmhekk se jkollna eh, difensur addizzjonali u strumenti addizzjonali biex nġibdu kontra kriminalità organizzata u fuq il-korruzzjoni fl-aħħar mill-aħħar ma ħanatu l-importanza dovuta għal dak illi Eh, għamilna fl-Unjoni Ewropea nkunu serji fl-implementazzjoni ta' dak illi intkom rittu il-whistleblowing, pereżempju l-PPO, ovvjament l-implementazzjoni tal-qafas il-ġdid ta' ħasil tal-flus, għandkom raġun mhux perfett, u aħna fil-ġimgħat li ġejjin se naslu b'rapport komunikazzjoni fuq it ġufijiet u l-punti tajbin ta' din id-direttiva tal-ħasil tal-flus u modi possibbli biex insaħħuha u fl-aħħar mill-aħħar se nieħdu bis-serjetà ħafna illi jkollna stampa aħjar fuq dak illi qed isir fuq livell nazzjonali dan l-istrument imtejjeb li għandna biex hekk ikollna strateġija ġenerali fuq l-istat tad dritt u dan se jkun l-istrument ta' kontra l-korruzzjoni, element importanti għall futur Grazzi ħafna tal-idejat kollha tal-appoġġ tagħkom. Grazzi. Ebna for Europol. Sa Sir Ebner l-Europol tagħmel ħiltek biex tagħtina taqsira. Grazzi President, jiena se neħu l mistoqsijiet msemmijin mill-Parlament fil-gwad tal-cryptocurrencies u ċiberkriminalità. kriminalità Jiena naħseb li dan huwa ta' eżempju tipiku nixtieq nagħmel referenza għas Sur Onidi fejn tara fil-qasam tal kriminalità, il-reati ir li jseħħu fuq l-internet hemm bżonn urġenti illi apparti mill-approċċi nazzjonali konna eh, modi oħra biex niġġieldu anki fuq livell Ewropew eh, fejn konna kooperazzjoni bejn l-Europol u l-Eurojust fejn użaw tekniċi u bażi tad-data taħt ju liża fil-prinċipju l-loqsma kollha tal kriminalità organizzata li jiena semmejt fil-preżentazzjoni tiegħi jinsabu anki fuq l-internet. Id-differenza hija li ġili jkun diffiċli illi tidentifika esattament fejn minn fejn jiġi reat, l-oriġini tar-reat. L-evidenza wkoll hija ta' ikbar eh, sfida mill-ħajja reali. U semmejtu l-bżonn tal-e-evidenza, l-klawzula bil-service eh, providers biex eh, tistħarreċ il- u anke għas-segwitu fil-service providers fil-gwad tal-indirizzi ta' fuq l-internet aħna naraw fl-Europol hemm xi ħaġa li hija anke ikbar sfida għall-qawwiet tal-Pulizija anki fuq il-livell nazzjonali fil-pajjiżi anki l-kbar jissiltu fuq il-kwistjoni li jkollok eh, bżonn tagħmel id-decryption. Fejn hemm bżonn mill-lat tekniku wkoll u għalhekk għandek bżonn ta' strumenti ġodda u l-hardware u għalhekk dan dinja waħda mir raġunijiet għaliex l-Europol qed twaqqaf l-Italja strument ta' dekodifikazzjoni mal-JRC jiġifieri biex hekk jużaw il-possibilitajiet teknoloġiċi disponibbli. U għalhekk qed naraw ħafna talbiet mill-istati membri ġejjin lejn il-Europol. Hemm ukoll il-bżonn ta' profil differenti fir-rigward tal-investigaturi li tinvestiga fil-ċibri kriminalità, ovvjament trid l-esperti tal-IT, għandek il bżonn il-profili ta' u investigaturi li jkunu jista' jiskopru l profili U e, kellna wkoll iċ ċentru tal-kriminalità, ta' ċibri kriminalità, pjattaforma l-esperti u fil-fatt e, is-semmet il-mistoqsija l-Europa xeqda tagħmel fuq il-kripto. il il kripto um, reati. Xi ġimgħa ilu kena konfer konferenza kbira fuq il-kriptomunita bi 350 esperti minn kullimkien eh, mill-Unjoni Ewropea biex dawn l-esperti jingħaqdu u nevalwaw is-sitwazzjoni għax eh, biex twieġeb il-mistoqsija jekk inti tidħol fil-darknet, il-kriptomunita, kriptokarenzi underwall fil- flanijiet tal-attwali tal-investigazzjoni. Inti semmejt ukoll il-fatt li tinvestiga kontra il-kwistjonijiet tal-cryptocurrency iżda kellna xi xarej ilu istarriċ komuni mar-Renju Unit mal-Eurojust u mal-Europol fir rigward tal-cryptocurrency għodda eh, ġdida din ħafna persuni li qed jużaw il-bitcoins minn fuq l-internet aħna tħarriġna u kellna naħsmu għal 4,000 vittmi il-kriminali kienu R u il-URL eh, u kien għamlu skambju u setaw jagħmlu sara l cryptocurrency u jagħmlu ser fuq il-cryptocurrencies u tistgħu taraw li eh, xi ħaġa simili qed isir anki minn fuq l-internet u fl-aħħar xtaqt insemmi li sfida wkoll fil-, fil f'dawn il-reati il-ġimma li għaddit kien hemm il-konferenza tal-BK illi ħadmet fuq l estremiżmu tal-lemin iżda anki d-diskors tal-mibeda u starija illi saret hemmhekk kienet illi problema biex tigarantixxi li l-internet ma jkunx liberu mill-pulizija trid tammetti li l-pulizija mhix qed tinvesti l-istess riżorsi bħalissa kif qed tagħmel biex tiġġieled il-kriminalità organizzata u anki il-reati ta' kuljum ta' fuq it-toroq. Hemm bżonn li ninvestu iżjed f'dan il-qasam u dana se jiġi promoss mill-Europol ukoll grazzi ħafna. Sur Mayor Kabri jekk jogħġbok għajna anki fil-ħin, żomma l-ħin li għandek allokat. Lilek, grazzi. Mela komment qasir fil-bidu. Jiena bqajt eh, sorpriz li hemm xi membri li jaħsbu li l-ġlieda kontra il-kriminalità organizzata mhix meħuda serjament il-każistika turina ħaġa differenti fl-aħħar snin kellna xi elfejn każ fuq il-kriminalità organizzata u b'ekwissjonijiet serji ħafna istħarriċ serju u bekk jina minnaħat jgħaj ma nistax naċċetta dan. Xtaqt ukoll nitkellem li sinjura Pigment eh, fi rigward tal- tal-kooperazzjoni ġudizzjarja u l isfidi għall qorti tal-ġustizzja għal deċiżjoni maħruġa mill-qorti tal-ġustizzja dawn eh, il-fiduċa reċiproka twassal għal l-arfin reċiproku eh, fejn għandek l-istrumenti inkomuni fl-Unjoni Ewropea pal mandat ta' arrest tal-Unjoni Ewropea, iżda qatt ma kellek um, fiduċa um, fiduċa um, ma'am dawnek kellek referenza għadriti tal-nidem u koll hawnhekk. Fejn tuża l-karta biex tiskura ir-rispett tad-dritti tal-bniedem. Ifisser il-kooperazzjoni kienet naqra jżid komplikata għax mhix awtomatika u bekk hemm mod biex tikkomunika bejn awtoritajiet ġudizzjarji biex issolvi kwistjonijiet fir ta' kondizjonijiet tal-ħabs jekk hemm xi problema dwarhom. U bekk il-ħajja tagħna saret iżjed komplikata iżda tista' ssolvi l-kwistjonijiet għax ma tqax mill-qorti li jew aħjar il-qorti qalet li jrid jinżel anki għal dan il-każ li qed taħdem fuq u attwalment jiġifieri mhux kwistjoni ġenerali f'rigward tar rispett tad drittijiet tal-bniedem iżda jrid ikollu impatt fuq il-każ partikolari u fil-prassi tagħna aħna naħdmu ħafna fuq kwistjonijiet simili bħal pereżempju l-mandat tal-arrest um, mandat Ewropew għal arrest li jiġi rifjutat mm, fuq talba biex titrasferixxi eh, persuna għal pajjiż ieħor għax il-ħabsijiet mhumiex eh, aċċettabbli. Iżda jista' jiġi trasferiti l pajjiż ieħor fejn il-ħabsijiet huma aċċettati. Iva jista' jkollu impatt iżda impatt eh, miżrabbli wieħed jista' jgħid. Issa frigwat tad-drittijiet tal-akkużat fil-proċedimenti u jekk eh, hemm bżonn l-armonizzazzjoni tal-proċeduri fil-kwistjonijiet penali, jiena naħseb li dawn kwistjonijiet huma tal-ikbar importanza fl-Unjoni Ewropea eh, taħt il-liġi kriminali eh, għal ġlida kontra il-kriminalità u bik dawn drittijiet għandhom jiġu protetti jekk trid tidħol sistema sħiħ Ewropea sħiħa um, orti proċedurali Ewropea dik dakwa eżerċizzju enormi. Jien għamilt negozjati fuq uh, Orti Ewropea eh, tal-beħ tal illi fallit wara snin, wara snin ta, u snin ta' tħejjiet aħna spiċċajna b'żewġ diretturi. dan huwa ta' interessijiet akademiku għalija iżda nixtieq insaqsi hemm bżonn reali jew jista' jkollna mekanizmu ta' koordinament li l-organizzazzjoni tiegħi Eh, tforni fil-fat għax il-regoli proċedurali ġili jiġu influenzati minn mill-kultura jew storika il-modi kif jaħdmu f'stat partikolari li jiġi mill-passat. L-armonizzazzjoni f'dan il-każ mod sħiħ holistiku hija ħaġa li se, se jieħu it-tul u mhux se tieħu xi benefiċċji fuq meta ta' żmien qasira. Jekk trid issaħħaħ il-kooperazzjoni u tiffoka fuq il-kooperazzjoni naħseb isib iżjed suċċess. Għalissa, grazzi ħafna. Signora Kovici issa. Mela trid twieġeb għal kummenti u l-espressjoni tal- tal-persuni għal-rida tajba lejk u anki l-aspettattivi li semmaw. Minħabba il-twaqif tal-istituzzjoni li inti t-rapprezenta hawnhekk. Mela, grazzi ħafna jiena kelli mistoqsijiet fil-gwad l-estensjoni tal-ġurisdizzjoni tal-EPA u jekk hemm bżonn li biex l-EPA jinvestiga l-ħasil tal-flus, il-terrorizmu u affarijiet oħra diffiċi biex tagħti tweġiba ġettiva attwalment għax l-epo ma bdiċ l-attività tagħha u bekk naħseb li għadu stadju bikri wis biex nagħtu eh, tweġiba ċara u oġġettiva. Iżda biex eh, nidħol iżjed fid-dettall huwa maħsub li se nibdew bl-attività s-sena d-dieħla b'29 membri tal-personal, fil-personal tagħna iżjed minn nofs minn dan il-pozzjoniet huma għal għal eh, risorsi umani, l-IT eh, jew affarijiet oħra. Mela huwa maħsub li se nibdew l-attivitajiet biss berba personal ta' appoġġ għal reġistru għal analiżi tal-każijiet kollha li aħna se nirċevuhom jiena diġà bdejt l-istima preliminarja tal-kazistikax bat itri lill ministri tal-Ġustizzja u qed nipprova nsib in-numru reali ta' każijiet li se nirċievu sena d-dieħla. Ġifri fl-ewwel jum tal-epo. U nista' ngħid diġà li fuq l-evalwazzjoni preliminarja hija li se nirċievu iżjed minn elf każ. U bekk hemm bżonn li naperaw fiżjed minn elf każ berba persuni biss. U bekk diffiċli ħafna biex ngħidu li iva jridu nestendu l-ġurisdizzjoni, iżda d-dibattitu fil rigward tal-estensjoni tal-ġurisdizzjoni mhix biss relatata mir risorsi li għandna, hawnhekk qed nitkellmu dwar il-korp tal-reati tal-investigazzjoni tal-reati u se naħdmu b-22 kodiċi Eh, kodiċi kriminali differenti u anki tal-kodiċi tal-proċedura kriminali u bekk irridu narmonizzaw anki l-proċeduri u l-ġurisprudenza anki ġewwa l-EPA u skont id-deċiżjonijiet tal-qorti. It-tielet argument illi għadu bikri wis biex nwieġbu iva fil-biċa kbira ta' każijiet nistgħu naraw rabtiet bejn il-frodi finanzjarju u t terriżmu fil-biċa kbira mhux il-ħin kollu iżda nistgħu naraw każijiet bħal dawn. Iżda rridu nistħarġu anki t-terriżmu iżda għandna bżonn ta' prosekutur speċjalizzat għal dan, għandna bżonn tal- Eh, tal-appoċ anke mill-uffiċjali tal-Pulizija. Diffiċli li il-prosekutur tinvestiga terrorizmu mingħajr ikun hemm appoġġ mill-uffiċjali tal-Pulizija u bekk naħseb li dan dibattitu jista' jibqa' miftuħ u forsi wara li nibdew l-attività nista' nagħtikom eh, tweġiba ċara u oġġettiva bbażata fuq l-argumenti ċari u eh, oġġettivi sa korrelazzjoni bejn il-frodi fil-gwad tal-fondi Ewropej u eh, reati oħra iva nisa investigaw relazzjoni tal epo ċar fil-artiklu 22 għandek u artikli oħra għandek ir-regoli stipulati għall-istħarriġ tal-ħasil tal-flus, il-korruzzjoni, il korruzzjoni il-kriminalità organizzata u anki fir-regoli interni tagħna se nistabilixxu l-kriterji ta' oġġettivi għabbażi tar regolament tal-EPA. Il-mistoqsijiet fil-gwad tal- kif se nagħmlu monitoraġġ kif il-fondi jintużaw eh, din hija diffiċli ħafna biex imwiġbu għax eh, dmirna huwa biss eh, l-investigazzjoni tar-reati eh, u mhux il-monitoraġġ ta' kif jintużaw il-flejjes, id-dmir tal-EPO mhuwiex li tipprevjeni l reati iżda li twettaq ir-reati tinvestiga u tirkupra d-danni. Iżda nistgħu nipprovdu analiżi, nistgħu nresqu statistika, nistgħu nipprovdu analiżi tal- ta' tipoloġija u l u għabbażi ta' dik l-analiżi nistgħu neħdu azzjoni preventiva. Kien hemm mistoqsijiet fil-gwad ta' kif l-istati membri qed jimplementaw id-direttiva fil-gwad tal-ħasil tal-flus u x'nistgħu nagħmlu Sfortunatament l-EPAW m'għandux strumenti biex nisforzaw l-Istati membri biex implementaw din id-direttiva f'dan il mument aħna qed nippruvaw ikonna dibattiti mal istati membri u nsib biex niskopru kif l-istati membri jimplementaw il-direttiva PIF għax din direttiva se tkun dik ewlenija taħt il-ġurisdizzjoni tagħna. U mbagħad kien hemm mistoqsijiet anki fuq illi jorbtu il-fondi Ewropej mal-attivitajiet tal-EPO Iżda dan mhux id-dmir tal-EPO iżda eh, deċiżjoni politika jiena prosekutur pubbliku u ma nistax inwieġa għal dan il-fond. Issa professur Savona għandek il-kelma kummenta l-aħħar fil-qasir eh, mela żmien jiġri fil ġlieda kontra korruzzjoni li żied importanti hija li segwi dinamiċi. Naħseb li f'dan il kumitat bħala kapaċità għal biex naraw għazmin li ġej dak li qed jinbidel. Forsi nista' nqabbel illum ma' erba' snin ilu sar ħafna xogħol permezz tar-riċerka ta' Horizon 2020 u anki l-ISF tal-Kummissjoni Ewropea kontribuzzjoni ta' din ir-riċerka hija rilevanti biex nispjegaw, nifmu u nissuġġerixxu dak li huwa rilevanti biex niġġieldu l kriminalità organizzata. Jiena nixtieq nkun ottimist hawnhekk erba' snin ilu kien hemm inqas illum hemm iżjed jekk naħsbu li għandna ħames direttivi kontra l-ħasil tal-flus. Dan huwa approċċ rilevanti. In-nies setaw ibidlu darba wara oħra. Il-fenomenu qed jinbidel ehm, mod rapidu ħafna u bekk nawguralek ehm, u nistenna biex nisimgħu x'qed jiġri barra. Grazzi ħafna interessanti ħafna li skambju tal-opinjonijiet u għadu ma spiċċax għax għandna t-tieni parti issa dimna u jekk tippermettu li se nużaw il-ħin li għandna fejn għaddu għat-tieni parti bla ebda dowmin mela se nippreżenta il-mistednin kelliema illi se jippreżentaw il-każ tagħhom biex naraw xasbu dwar din il-kwissjoni se nifokaw fuq il-bżonn li ntejbu il kooperazzjoni transkonfinali fil-ġdida kontra korruzzjoni u il-kriminalità organizzata u għalhekk għandna aħna onorati bil-preżenza hawnhekk tas Sur Ivan Geshev li huwa l-Prosekutur Ġenerali tar Repubblika tal-Bulgarija li għadu kif ġie maħtur u xek Iva għadek kif ġejt maħtur u xek f'dan il-post. Il iva, mela nirringrazzjawk tal-li qiegħed hawnhekk u mbagħad nisimgħu mill-Federico Cafero de Rao li huwa il-prosekutur kontra terrorizmu kontra l-mafja, prosekutur nazzjonali fl-Italja. U mbagħad nisimgħu mis-Sinjura Sur. Signora Ulrike Paul, Vice President tal-Assoċjazzjoni tal Ġermaniża Federali tal-Avukati u Sur Andrej Ċurkanu, attivista rappresentant ta' soċjetà ċivili li nsab hawnhekk biex jippreżenta l-każ eh, ukoll. U bekk niftħu l-kelma lilkom Now 10 uh, minuti kull wieħed Iżda mhux iżjed ma tisax taqbsu l-10 minuti bekk inkunu nistgħu nżommu xi ħin għat-tieni round ta' diskussjonijiet. Mela, l-ewwel nisimgħu mis-Sur Geshev, Prosekutur Ġenerali um, tal-Bulgarija. Il-kelma lilek. Уважаеми господин председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския. Мембри, honorevoli u membri tal-Parlament Ewropew, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, eh, Signora eh, Onorabli, l-prosekutriċi eh, Awlenija tal- u mistinnin. Nirringrazzjakom għall-opportunità biex nitkellem f'dan il-f'din diskussjoni organizzata mill-Kumitat tal libet tal-Parlament Ewropew. Jiena neħu din l-istedina bħala rikonoxximent tal-isforzi li għamilna u s-sostenibilità miksuba mill-Bulgarija eh, taħt il-mekanizmu ta' kooperazzjoni fil-qasam tal-riforma ġudizzjarja u tal-kriminalità eh, u organizzazzjoni hija rikonoxximent ta' 17 il rakkomandazzjoni ewlenija mresa mill-Kummissjoni fl-2017 it-tfassil tal-istraġiġija komuni kontra l-kriminalità organizzata u tal-korruzzjoni hija tal-ikbar importanza hija eh, huwa punt fatu minħabba l-globalizzazzjoni, fenomeni ta' migrazzjoni u l-iżvilupp tal- tal-relazzjonijiet kummerċali internazzjonali u minħabba l isfidi faċċati mill lepow il-passi eh, li saru mill-Unjoni Ewropea minħabba l-libertà tal-moviment ikollu l-effetti fuq il-kriminalità u l-kriminalità tiġi faċilitata u dan iwassal għal traffikar tad drogi, traffikar tal-prodotti, tal-armamenti, tal- u l- il-ħasil ta' flus fida kbira mhux biss għall pulizija iżda anke għall aġenziji tal-Inforzar tal-Liġi. Nistgħu biss neliminaw l-ostakli għal kooperazzjoni bejn l istati membri u nsaħħu l-effettività tal- ġlieda kontra il-kriminalità transnazzjonali jekk konna t-tisħiet tal-informazzjoni il-rikonoxximent reċiproku tar-riżultati ta' azzjoni proċedurali li tittieħed fuq l-istadju ta' investigazzjoni u l-qsim tal-informazzjoni il-ġustizzja kriminali hija salvagwardja ċertezza legali u anke għall ugwaljanza ta' ċittadini quddiem il-liġi. Dawn id deċiżjonijiet komuni għandhom jiġu mirati lejn il-funzjonament konsistenti reati tal-għajnuna fil-ġustizja kriminali biex min ikun ħati ma jabbuża mis-situazzjoni li għanna jkollna l-protezzjoni ugwali għal vittmi tal-kriminalità. Ir-Repubblika tal-Bulgarija hija waħda wieħed mill-seba' pajjiżi li e, implementa d-direttiva fuq l-ordni tal-investigazzjoni kriminali fil-kwistjonijiet kriminali l-approċċ ġdid hawnhekk jinsab fil bażat fuq il-prinċipju tal-rikonoxximent reċipriku waqt li l-għajnuna legali bħala prinċipju jiġi rispettat u kull tip ta' xhieda jiġu kopruti għandek skadenzi maħsubin għall implementazzjoni u hemm skop limitat tal posponiment jew għat tnaqqis tal-eżekuzzjoni l-EPO attivament jappoġġa il-pakket leġislattiv li inkluda il-regolament biex nwaqfu l-EPO u l regolament biex nwaqfu l-Aġenzija tal-Eurojust il- il-timijiet tal-istħarriġ konġunt tal-Eurojust huma eh, effettivi fil-kooperazzjoni fir rapport tal-2017 l-Eurojust tikkwota żewġ operazzjonijiet internazzjonali Palm and Lida bil-parċipazzjoni tal-Netherlands, il-Belġu, il-Bulgarija bħala eżempju ta' prassi tajba fl-istħarriġ tat traffikar tal-persuni u tal-ħasil tal-flus il-kooperazzjoni internazzjonali li renda l-frott mal-Europol u appoġġ attiv fil gwata koordinazzjoni mill-Euroġas kontribwixxew biex iwet u iżjed minn 10 um, ehm, operazzjonijiet internazzjonali konġunti mill-Uffiċċju mill Speċjat tal-Prosekuturi u mill-awtoritajiet kompetenti tal-Iżvizzera, Norveġa, Renju Unit, Franza u tal-Irlanda. Ta' fuq eh, fost dawn l-operazzjonijiet għandek l-operazzjoni Brown, l-ewwel operazzjoni li seħet fl-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-istħarriġ fil-trasferiment mhux regolat tal-flus li jużaw il-metodu magħruf bħala ħawla eh, inkisbu riżultati eċċellenti taħt l-operazzjoni ta' Halifax eh, fl-2017 biex iżarmaw il- network internazzjonali ta' traffikar tal-bniedem din l-operazzjoni saret possibbli grazzi għax xogħol tal- tal-grupp konġunt ta' investigazzjoni mill bulgarija l-Belġu, l-Renju Unitu u n-Netherlands fil-forum tal-prosekuturi eh, ewlenin fl-Unjoni Ewropea il-prassi tajba u l-esperjenza professjonali eh, jinqasmu u jiddiskutu l-impatt ta' atti legali diġa adottati. Anki l-uffiċċju tal-Bulgarija juża din l-opportunità biex iżid il-koordinazzjoni mal-autoritajiet kompetenti kemm fl-Unjoni Ewropea u kif ukoll barra. Il-kooperazzjoni li eh, ġudizzjara aktar effettiva u li tifaċilita l-investigazzjoni u l-ġbir u trasferiment tal-informazzjoni huwa il-kontratt, il-kontatt dirett bejn l-Aġenziji ta' Nfurtar tal-Liġi u l autorità Ġudizjarji Il-kooperazzjoni transkonfinali fil-ġida kontra kriminalità tisir iktar effiċenti. Għal dastant eh, l-uffiċċju tal-prosekutur tal-Bulgarija huwa parti minn eh, ftejmit bilaterali ma' pajjiżi oħrajn bħat Turkija, Maċedonja, eccetera Issa, skont id-direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għall-użu tal-informazzjoni eh, uh, finanzjarja għall individuazzjoni u prosekuzzjoni tal-reati, uh, tal eh, se jkun hemm iktar opportunitajiet tal eh, kooperazzjoni fl-iskambju ta' informazzjoni mir reġistru ċentrali tal-istituzzjonijiet bankari. U dana sej jifaċila, jifaċilita anki li frizar tal-assi tal-kriminali. Grazzi tal-opportunità li najdilkom il-pozizjoni tal-prosekutur tal-Bulgarija tal-Bulgarija fuq il-importanza eh, tal-kooperazzjoni ġudizzjarja fil-ġrida kontra l kriminalità jina tama il-diskussjoni bejn bejn professjonisti fuq l-allineament tar regoli setejn fil-organizzazzjoni. Grazie ħafna. Issa għal Sinjura Cafiro Derao, li huwa rappreżentant tal eh, eh, ma tantx qed narak tajjeb. Qed narak bejn il- il-kameras li għandi qoddimi. Eh, Jidispieċini eh, li għed qed eh, jalqulek il vizuali Ok, mela mela issa bdejt zeċ minuti għabel. Grazzi għal possibilità li nieħdu sem f'dan il-smieħ. Jena nishtiq najt mill-bidunet illi il kriminalità organizzata illi il-ġudikatura taljana eh, hija kompetenti għalija hija e, ta' organizzazzjonijiet mafjużi, drangi ta' Koza Nostra u Kamorra. Organizzazzjonijiet illi eh, twildu fil- nofsinar tal-Italja, però mbagħad estendew ruħhom fiċ-ċentru u fil-tramuntana tal-Italja u anki f'partijiet oħrajn tal europa anzi il-mafja italjana mandiċ frontieri, jimxu fid-dinja kollha e, u jeżistu kważi fil-pajjiżi kollha tal europa u jużaw il-traffikar ta' drogi bħala l-iktar attività prinċipali e, tagħhom biex iżidu il- Eh, eh, il-finanzi tagħhom, però dan it-traffiku jagħmlu ġestjoni tiegħu billi għandhom network eh, f'Antwerp, Amsterdam, fil-portijiet Rotterdam, fil-Italja, fil-kosti tal-Ispanja u ta' Franza u anki fl-Albanija. Kullimkien pratikament fil-Kanada għandhom mill-inqas 50 postijiet u anki fl-Istati Uniti. U dawn huma uh, nies li huma uh, residenti stabli eh, fl-Amerika ċentrali u ta', ta nofsinar u dawn huma organizzazzjonijiet li għandhom ħafna uh, finanzi u l jagħmlu profitti ta' biljuni ta' euro. Għall-inqas 30 biljun kull sena u jekk dawn il-flus jerġaw jidħlu fis-suq tistgħu timmaġinaw it-tniġġis finanzjarju. U però dawn ma jagħmlux biss attività finanzjarja, jagħmlu attività anki e, kriminali, jagħmlu attività ekonomiċi, ħafna minnhom jagħmlu e, ekonomija, jagħmlu soċjetajiet u ħafna minnhom e, jiselfu l-flus blużura u ħafna drabi anki eh, għandhom strutturi bħal eh, bħal esperti tal-kummerċ, eh, avukati, u jirnexilom anki jirreklutaw persuni importanti. Eh, li ma jkunx jafx differenza hemm bejn l-ekonomija legali u dik illegali. Ħafna minnhom anki huma infiltrati fil-politika, ħafna minnhom għandhom għandhom eh, gradi universitarji eh, fil-liġi, fil-ekonomija, eh, fil-fat huma mafja, huma drangeta, tant huma għawijin illi rridu forsi naħsbu illi għanna bżon tal-istrumenti illi użajna bħala esperiment fl-Italja. Dawn organizzazzjonijiet li jirnexxilhom jinvestu somom tant kbar illi però meta jintervjenu mbagħad eh, fl europa għandhom background jihdu magħhom u gruppi ta' persuni li jistru bars, eh, restaurants u attivitajiet oħrajn u u jamlu isu kamuflaġ u ħadd ma jinduna bihom u jidħlu eh, jinfiltraw ruħom bil mekanizmi tradizjonali tal-violenza meta jkun hemm bżonn. Biżejjed eh, wieħed isaqsihom eh, per eżempju kun ma għandhom bżonn jgħidu li aħna aħna Kalabriżi, aħna mill-Kalabria u bekk il-persuna l-oħra tifhem mill-ewwel xtip ta', ta persuna għandu qudiemu. U dan huwa il-metodu illi jużaw il-mafja taljana, specialment l-indrangata, illi hija l-iktar waħda qawwija għall-inqas fl-Ewropa. Propju mħabba fekk, e, hemm eh, bżonn li dan il-kumitat jaħseb jekk u forsi il-każ illi e, illi niprufaw nimitaw e, il l-organizzazzjoni kontra kontra il-mafja. Il-modell eh, il mafja il modell tal mafja hija dik tal-intimidazzjoni tal-vittmi. Eh, din l-organizzazzjoni aħna bil teknika tagħna Eh, eh, biex ibeżaw in-nies ħafna drabi kull ma jridu jgħidu huwa kif għad qabel. Pereżempju jiena minn Kalabria dan kull ma hemm bżonn u n-nies jifmu eh, u jibżaw. Ġifieri huma mhux jagħmlu vjolenza, le jagħmlu iġibu l-biża. Ħafna drabi hemm biża indiretta u f'dan il-każ ma nistawx ma nistgħux nipperseguhom eh, bħala reat, għax mhuwiex fil fat reat. Eh, eh, per eżempju, il-missir ta' Katerina Kinnici, missira Rocco Kinnici li smajta titkellem meta jena kontadni auditur ġudizzjarja kif ukoll Giovanni Falcone Magistrati kbar li ġew maqtula huma ridu dik, dak il-modell, għax kien l-uniku modell biex ikun jistaw jidġildu kontra l-mafja. Barra minnek, eh, eh, eh, nistaw anki naħsbu fuq l-iskambju tal-vot eh, elettorali, illi b'dan il-mod u fl-imkien mal-biza, mal-intimidazzjoni jirnexilom eh, jikkonvinċuhom u bekk jorjentawhom biex jivutaw eh, f'ċertu mod u mhux biħor. U fl-Europa kien hemm operazzjonijiet kbar eh, fil-Ġermanja, fl-Olanda, fil-Belġu, f'dawn il-pajjiżi, dawn l-organizzazzjonijiet eh, eh, waqfu soċjetajiet biex jagħmlu biex ikunu intermedjarji tal-ħaddima biex jagħmlu fatturi folots. Aħna narawhom jaħdmu u tantu veru li arrestajna anki ħafna minnhom, però għadna ma nafux xinija il-kapacità ta' infiltrazzjoni li għandhom fl-istituzzjonijiet u l-kapacità li jorientaw il-votazzjoni tan-nis. Però huma prezenti u anki per imħabba l-fat li huma prezenti huma jistaw jinfluenzaw il-vot, jaffettaw il-vot, għax huma kapaċi eh, jaħdmu b'mod silenzjus u jinħbew u ħadd ma jarafhom u, u u dana nistaw anki niskopru bis billi namlu eh, starriċ approfondit għanna eh, investigazzjoniet eh, komuni ma, mal-pajizi Ewropej kolla. Deġa użajt eh, <laughs> kważi 8 minuti. Allora issa sen nimxi u, u nimxi li lemmin minn dan l aspet u biex nitkellem anki fuq il-fat li hemm aspetti ieħor eh, importanti ta' teknoloġija nuova, il-globalizzazzjoni, transazzjoni finanzjarja, il-sistemi ġodda taħlas, il-bitcoin u anki forum oħrajn ta', eh, ta ta' moneta virtuali. U importanti fuq dan li l-Europa eh, eh, tkun attenta u kauta għax u għaverju li jem direttiva kontra il-ħasil il ħasil tal flus eh, tkelmet fuq dawn il-blockchain u fuq il-dawk li għatu servizzi, pero ma tawx il-possibilità li kontrollaw li jerifikaw u biex jaraw verament li mu l-flussi u minn fejn ġejjin. Dana dinja hija ħaġa nieqsa anki jekk il-blockchain jistaw jajdunna min huma l-klijenti u x'inhuma il-somom eh, ċifri però ma jgħadux li huma il-dokumenti li ġustifikaw dawk il somom u li huma solom li eh, eh, li ġew pero però il-bżonn li networks ta' professjonisti, però fl-istess ħin edin jgħidu illi hemm forum forum irregolari. Mem libda kontroll effettiv fil-fat. Eh, u l-Europa għandha tikkonċentra fuq dan, għanna fl-Italja għanna eh, network bil-pulizija u anki mux bil-pulizija biex naraw kif nkunu nistaw namlu monitoraċ ta' dawn il-flussi. Allora, anki il-fat li nikxfu eh, anki eh, transazzjonijiet sospetti u dawn jatuna il-mod kif aħna nkejlu l-korruzzjoni, il-ħasil tal fluss u b'dan eh, nistaw namlu eh, eh, per eżempju eh, il-banek il-sujġetti eh, eh, il finanzjari, il-professjonisti il għandhom l-obbligu illi għamlu ċerti eh, tikxif, għandhom bżon jikxfu eh, kazijiet Eh, sospettużi u, u minn dawn eh, sospetti eh, kull sena aħna nirċevu iktar minn 100.000 minn dawn il-senjalazzjonijiet eh, u, u, u ninkludu għom f'reġistru nazjonali u għanna data bank li fihom ħafna informazzjonijiet għax din id-data bank ġiet mibdija mill-propju bdiet timbenna fl-1992 u kienem fil-fat 562 kazi, kazijiet pozittivi ta' mafja jew ter ta' terrorizmu u meta aħna batna dawn id-dokumenti lil prosekuturi kompetenti iktar minn 10.000 u, u, u u 92 eh, kas eh, ġew użati eh, għal ċerti każijiet ta' ħasil tal-flus batem ħagħoħra, l-unitajiet ta' informazzjoni finanzjarja mumx kollha eh, mibnija bl-istess mod, u dan u aspett ieħor. Eh, Per eżempju, meta unità ta' informazzjoni finanzjarja hija eh, espressjoni ta' sistema tal-banek u il-bank eh, eh, eh, il-bank stess li tikkontrolla kontrolla transazzjonijiet e tagħha stess. Però meta din l-unità hija komposta bħala bħalma jiġri f'pastijiet oħra, per eżempju bl-intervenzjoni tal-pulizija u tal-ġudikatura, din dana jippermetti illi ikunem azzjoni iktar profonda. U, u dana huwa l-element importanti u naħseb li l-Europa għanda eh, tistudja iktar eh, eh, fil-font din il-ħagġa. Dawn li nsejħulhom fijul, dawn il-unitajiet ta' informazzjoni finanzjarja. U dawn huma importanti għax dawn inkunu nistgħu aħna nsibu fejn hemm il-ħasil tal-flus internazjonali. u dawn huma kollha informazzjonijiet li jiġu mill-maġistratur mill-pulizija. U aspett li nishti in semmi għawnek u dak tal-aċċess għad-data eh, digitali online. U dan u aspett ieħor neċessarju u għax bit-teknoloġija 5G u mill-intelligenza artificiali u assolutament importanti li l-Europa eh, tinkludihom eh, dawn it-teknoloġiji fil-metodu tagħhom għaliex se jgħatu eh, possibilità kbir, għax taw possibilità kbira l kriminalità li jitħlu fissuq. E, e, għal daqstant anki l-investigazzjoni għandha tużom dawn it-teknoloġiji, kważi speċajt. U fuq dan l-aspett jiena nistaqsi eh, e, kif ġara fl-2018 il-Kummissjoni tintervjeni biex inkunu nistaw ikonna aċċess għal data digitali lill-autoritajiet kollha ġudizzjarji tal-Ewropa kull fejn hemm kawzi eh, eh, kriminali għal eh, ħasil tal-flus jew ta' kriminalità organizzata. Diġà kien hemm abbozz ta' regolament u tkun ħaġa importanti ħafna illi namlu progress fuq dan u li narfu il-possibilità għal kulħadd illi wieħed jaraf awtorità ġudizzjarja E, illi ma jarafx autorità ġudizzjarja mux qed jirrispetta l-ispazju uniku ta' ġustizzja. Jekk eżisti dan il- spazju u wieħed ta' ġustizzja u ta' libertà, allura kull autorità ġudizzjarja għandha tiġi rispettata. Xtaqt nala billi ħaġa fuq l-autorità ġudizzjarja tal-Albanija li qiegħda tagħmel progressi kbar fil-kooperazzjoni internazzjonali biex ngħid anki kemm hija importanti anki ma' pajjiżi oħrajn mal-Afrika b'mod partikolari fin-Niġerja ma' Niġerja illi fl-Italja infatti aħna għanna maġistrat Niġerjan illi jaħdem l-Italja u dana jaħdem bħala maġistrat ta' kollegament u qed jaħdimha bħala prosekutur eh, fuq il-mafja Niġerjana għax fil-fat hemm il-trafikar tal-persuni li għuħet mill-ar reati hemm bżonn intervjenu. Imma rridu nintervjenu iva, però biex nagħmluh dan irridu nieħdu lajnuna eh, tal-ġudikatura tal-pajjiża minn fejn ġejjin dawn il-mafja. Għam eh, eh, ħafna affarijiet ngħid jiddispjaċini li tilkom ħames minuti iktar milli kelli imma dina kienet opportunità li ma rridx nitlef. Grazzi, Prokuratur Kafiero Delo. U għaveru, Eh, illi aħna bizna il-żmien eh, b'ħames minuti, Pero f'kull każ jiena nirringrazzjak tal-passjoni li inti urejt eh, biex tiddeskrivi l-esperjenze tal-prosekuzzjoni antimafja o anki tal-li għattilna fuq il-possibilitajiet ta' drange ta' Cosa Nostra u mafja u sakra korona unita u dawn il-forum kolla ta' mafja. E, Il-kamorra napoletana mumiex fenomeni italjani dawn, e, bis mumiex fenomeni limitati e, għall-Italja, imma ġew esportati u esportaw kriminalità mafjosa fl-Unjoni Ewropea kollha u għal daqstant irridu kollha kemm aħna fl-Ewropa niġildu kontra taħħa. Grazzi ħafna. Issa wasal il-moment biex naddu għal Signora Ulrike Paul, Paul li hija viċi president eh, tal-Kamra tal tal-Avukati tal-Ġermanja. Grazzi ħafna. L-għonet nirringrazzja tal-li tajtuni l-opportunità nitkellem fu dan is suġġett importanti ħafna mill-puntu di vista tiegħek, u sa niprofa nitkellem bl-istess passjoni li uża l-kellim li tkellem qabli. Kif smajna, minant il-kellima preċedenti. Il-kriminali ma jibżawx mill-frontieri. L-organizzazzjoni kriminali hija <clears throat> network globali. Per eżempju, hawnhekk qed nitkellmu fuq l ħazil tal-flus, il-flus jimxi kullimkien eh, jaddi minn tax havens u diffiċli li wieħed jifhem fejn wieħed jinstab huwa diffiċli isib il-persuni f'pajjiżi fejn m'hemm l-ebda aċċess biex inkunu nistgħu nirreaġixxu hemm bżonn li jkollna kooperazzjoni ikbar biex inkunu nistgħu niġildu kontra kriminalità. Għandna bżonn ta' strateġija komuni konġunta u kooperazzjoni bejn il-operaturi eh, konċernati. Dan huwa importanti E, biex inkunu nistgħu niġġieldu kontra kriminalità organizzata b'mod effiċenti, ma jistax ikun situazzjoni illi fiha iċ-ċittadini eh, rispettuġi tal-liġi e, ikunu f'sitwazzjoni għar minn dik tal-kriminali li attakkawhom e, u li użaw vojt fit-sistemi ta' taxxi tal-istati membri hemm bżonn nirsolvu din il-problema għax hekk biss nistgħu nwaqfuha din il-problema. Però l-autoritajiet tal-infurzar tal-liġi dejjem jihdu iktar kompetenzi fil-kas eh, eh, ta' eh, xol transkonfinali. Anki id-difiża għandu jkollhom il-possibilità jiddefendu dan għal daqstant il-kooperazzjoni bej stati membri f'każijiet kriminali hija eh, kwistjoni ta' rikonoxximent reċiproku. U dana huwa prinċipju tal-fiduċa reċiproka. U dina tista' teżisti biss fejn ikun hemm prekondizzjonijiet. Għal daqstant, attualment hemm diffikultajiet kbar, per eżempju, il-orti tal-ġustizzja f'Ottubru ddeċidiet illi il-mandat arrest eh, eh, Ewropew ma jistax jiġi eżigwit jekk il-persuna jista' jkun suġġett għal trattament diżuman jew degradanti fil-pajjiż ta' destinazzjoni u, u dana għal raġunijiet kostituzzjonali il-mandat arrest Ewropew ma, ma jiġix eżegwit f'dan il-każ u dana xi fisser ifisser illi <clears throat> ma nistawx insibu l-kriminal għax hemm kondizjonijiet inuma diżumani eh, fil-ċerti stati membri tal-Unjoni Ewropea. Jekk aħna irrid ikollna ġlida kontra kriminalità effettiva, irrid nbidlu din is-sitwazzjoni. U huwa essenzjali illi l-standards tal-istati membri eh, ikunu allineati aħna eh, ma rridux standards ġodda, hemm klawżoli ġenerali, però ir-realtà hija li f'ħafna stati membri ħafna stati membri eh, fil fat ma jistodissawx il-ħtiġijiet kollha. U ħaġa li partikolarment sinifikativa, imma e, e, e eh, regoli komuni e, fejn għanna bżonnom, ma jistawx ikonna situazzjoni fejn persuna tiġi nfiċija fil-qorti f'żewġ stati membri differenti bħala difensura jina nara li hemm dif differenzi. jem e-, problemi fil rikonoximent reċiproku għax meta jkun hemm problemi fi stat wieħed minn dawn l-istati, allora jista' jkun hemm problemi. Jista' jkun hemm pereżempju inqas aċċess għal difiża e mħabba eh, problemi ta' lingwa, xkil lingwistiku jekk kun hemm xi ħadd involut f'inċident eh, ta' toroq tal ta' sewqan u jekk persuna tiġi maqtula il-persuna eh, l-oħra tista' tispiċċa fil-ħabs u jista' jkun li eh, jgħaddi ħafna żmien qabel ma' persuna tmur il-orti u jkun hemm possibilità illi jiddefendu l-każ tagħhom bil-lingwa tagħhom għax għax biex issib avukat li jkun jista' defendija bil-lingwa tagħha dik il-persuna, eh, eh, wieħed jista' jkollu bżonn ta' iktar ħin. Eh, allora għandu jkollna regoli bħal fit-TFU 86-3A u guidelines komuni. Aħna tlifna garan, tlifna opportunità importanti, mem lebda garanzija illi il-test Eh, ġenerali u globali eh, u xira eh, tal-tħaddim ta' dan ir-regolament. U ir-regoli għall-investigazzjoni transkonfinali mumiex ċari u tajbin bizzejiet. U għal dastant u għed jista jgħamil forum shopping. Għax mumiex ċari laqas il-kriteri Eh, flima pajis eh, eh, hemm bżonn li wieħed l-istħarriċi jiseħ. U problema illi ma jidirx li hemm bżonn fl-ebda leġislazzjoni illi ikun hemm soluzzjoni ċara. Hemm bżonn ta' azzjoni għaliex inkella il-periklu huwa illi il-orti se tiġiret fuq kontra kwalunkwe kas. U mħabba din id-dimensjoni transkonfinali dana se jwassal anki għal problemi ġodda illi ma ġewx diskussi minnaħa ta' difiża. Huwa essenzjali illi il-prosekuturi u d-difiża ikollhom l-istess possibilitajiet, l-istess kondizzjonijiet. U allora din hija ħaġa li rridu ninsorvuha fil-kontest tal ġlida kontra l-korruzzjoni barra minn hekk irridu niżguraw illi hemm garanzija ta', ta riservatezza. Din hija il-bażi ta' kwalunkwe rappreżentazzjoni ta' orti Ewropea. L-avukat mhuwiex biss m'għandux biss dritt, ma għandu l-obbligu illi jżomm riservatezza fil-relazzjoni mal eh, mal-konvenut. U rridu nirrispettaw il-fiduċa u dak li qed ngħid huwa illi l-ġlida kontra il-korruzzjoni u l-kriminalità transkonfinali hija essenzjali għal pajjiżi u għal ċittadini u għal ċittadini li daw l-garanzija għandhom jibqaw validi. Eh, hemm bżonn ikollna leġislazzjoni Ewropea u rridu niżguraw li din il-leġislazzjoni mhux se tiftaħ iktar vojt. Anzi, e, e, irrit ikun hemm protezzjoni tal-akkużat imma imħabba differenzi li għandna ma nistawx naqsu il protezzjoni. Dawk il-pajizi li għandhom liktar eh, livelloli ta' protezzjoni kostituzzjonali għandhom jiġu użati bħala miżura u għanna u għandna użaw bħala model u nizguraw illi l-standard zoljien li huma eh, miktubin fil-karta tal-drittijiet fundamentali jiġu applikati u f'dan il-kas wieħed jista' jkollu investigazzjoni kriminali xirqa jekk ikonna stati basati fuq l-istat ta' dritt, fuq, fuq l-istat ta' dritt. Grazzi. Grazzi ħafna ta' dan il-kontribut. Grazzi ħafna lill-kollegi u koll illi rappresenta s-soċjetà fir-Rumanija. Grazzi ħafna tal-istudentni hawnhekk bħala rappresentant eh, tal-soċjetà ċivili biex nitkellem fuq kif il-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata qed tinfluwenza soċjetà ċivili jiena ġurnalist investigattiv għax ir-Rumanija titratta dan il-mewġ eh, ta' korruzzjoni u jiena nixtieq eh, nibqa' nkun attivist eh, speċjalment meta nikteb fuq nies li huma milquta direttament mill-uffiċjali biex wieħed jifhem x'qed jiġri fir-Rumanija billi dan huwa l-Kumitat tal-Libe F'ħafna każijiet id-dibattitu jindirizza l-fenomenu nixtieq nifoka iktar nitkellem fuq każijiet partikolari ta' kriminalità ambjentali u traffikar tal-bnedmin u kif dawn il-każijiet kienu ġestiti jew le f'pajjiż mimli b'korruzzjoni u l-impatt fuq is-soċjetà ċivili. Rumanija konsidrata eh, lajn eh, ta' traffikar tal-bniedem. Sur Ċurċanu eh, dawk li din jitħattu jistgħu forsi minflok joħorġu. Iva tista' tkompli, grazzi ħafna President. Ħafna rapporti tkellmu fuq il-prostituzzjoni l-isfruttament tat tfal m'hemm suġġett ieħor li kważi ħadd ma jitkellem fuqu. Il-traffika ta' l-organi tal-ġisem jiena ehm, ktibt fuq dan il-fenomenu fejn kien hemm rumeni kriminali organizzati l-organizzaw dawn it-tip ta' reati Eh, għax huma ħarġu dawn l-organi eh, barra mir Rumanija u naf li n numru ta' vittmi huwa wieħed sostanzjali mal prosekuturi Rumeni ma tantx raw interessi u professjonalità u m'hemmx dejta uffiċjali. Il-konklużjoni tiegħi bbażi tal-fatt li apparti xi każijiet individwali li ġew investigati mill-Unità kontra t terrorizmu fejn il-prosekuturi poġġew eh, fil-ħabs tim mediku m'hemmx iktar eh, iktar ma kienx hemm eh, ġrida kontra dawn il-każijiet pereżempju tal-organi tal-kliwi u għalhekk għal dak li huwa eh, traffikar tal-organi nafu l-Moldova, Russja, Maċedonja, il-Bosnia u oħrajn kollhom għandhom il-modus operandi simili bħal tagħna teams għadin jimmiraw il-nies Eh, foqra eh, anki fuq il-kosta tal-Bahar Iswed, ovvjament dawn ikun iridu eh, wara l-operazzjoni il-vittma issir kriminali li qed jfittex kriminali oħra għal li ħina kont f'kuntatt b'ħafna nies illi wara li taħdulhom l-organi huma stess saru attivi f'netwerk kriminali qatt ma kien hemm investigazzjoni mill- ġudikatura rumena imma dawn iċ-ċittadini rumeni mhux biss għall kliwi jew għal parti mill-fwied imma wkoll għall-lova u għal eh, trabi u għalhekk hemm ħafna teams kriminali li għadhom attivi jorbtu r-Rumanija mal-Greċja nisa foqra għal 10,000 euro jagħmlu in vitro fertilization u jbijaw illegalment għal xi 200 euro e, ibijaw l-ova tagħhom u għalhekk dan hija operazzjoni ta' taqlih kbir. U għalhekk ma kienx hemm investigazzjoni wara l-investigazzjoni tiegħi u ma kienx hemm min ipprova jifhem il-mekkaniżmu u forsi jasal online imma meta tibda isa investigazzjoni jiġi xi ħaġa stramba u mbagħad iċ-charges jaqgħu dan huwa l-każ bħal file ta' traffikar fejn ehm, serġen importanti kien akkużat bi traffikar imma fi ċentru tar-Rumanija dan, dan il-kirurgu kien qed jagħmel liħ minn Rumeni foqra għall-organi tagħhom barra mill-pajjiż. Pereżempju kien hemm wieħed illi beħ l-organi beħ il-kilwa tiegħu il-persuna mill-Kazakistan u dan deskriva kif in netwerk eh, beħ il-kilwa tiegħu. U għalhekk ħaġa interessanti uffiċjali tal-Servizzi tal-Intelligence saqsew illi jaqa dan il-fajl għax ir-Rumanija kienet qed tinnegozja s-subija tagħha fl-Unjoni Ewropea u seta' jkun hemm ħsara politika. U dan juri illi networks jeżistu u kien hemm tfittxija u l-persuna illi kellha traffikar tal-kilwa tagħha laqas biss ġiet ikkontattata mill-pulizija l-istqarrija tiegħu l-intermedjarju li ammetta ċarġ qatt ma ġie arrestat u dan juri l prosekuturi u l-investigatur tal-Pulizija ma qadux dmirhom u biex ikollna l-istampa ġenerali wieħed jimmaġna pajjiż Ewropew bħar Rumanija li jeżisti fuq il-website fem ċittadini foqra hemmhekk qegħdin biex jibbjaw parti mill-ġisem tagħhom. Jiġifieri hemm il-mobile numbers, id-dettalji, l-istatut tas-saħħa tagħhom u m'hemmx investigazzjoni min-naħa tal-awtoritajiet rumeni anki jekk riklami bħal dawn suppost ikunu kastigati skont il-liġi. It-talba tat trapjanti hija ferm ikbar u għalhekk meta t-talba hija ikbar mill-offerta hekk jiġri ħafna nies morda jikomplu eh, jgħixu imma oħrajn illi imutu minn dan il-kummerċ eh, kriminali din nitkellmu fuq mijiet ta' nies rumeni illi jistennew il-lista għal trapjant u għalhekk insaqsu dan huwa nuqqas ta' professjonalità, korruzzjoni jew interferenza mill-istat rumen jew taħlita velenuża ta' kollox. U r-Rumanija lajn iktar Eh, ukoll importanti għall prostituzzjoni hemm sfruttament ta' eh, tbniet ta' disa' snin u l-prosekuturi jafu fejn huma l-hotspots kif jaħdmu dawn it-teams kriminali imma mhux qed naraw reazzjoni fil-bliet il-kbar ta' Kostanza u oħrajn qegħdin taħt il-ħakma ta' dawn il-gangs kriminali u mhux ħaġa tal-iskankament dawn il-vitmi mbagħad joħduhom barra mill-pajjiż bil-korruzzjoni u kollaborazzjoni tal-uffiċjal tal-pulizija u l-imħalfin ma jgħinux biex ipoġġu l-ħabs dawn in-nies u jpoġġu jagħmlu l-bilanċ bejn il-ġustizzja u r reat wieħed mill-każijiet l-ikbar li kellu rabta mar renju Unit wara disa snin fil-qorti eh, dawn ġew xolti u Kien hemm każijiet fejn miet ta' tfal ta' Roma illi ġew traffikati u s-seda kienet biss 150 km minn Bukarest u l mexxejja ġew xolti imma l-kontraparti tagħhom fir-Renju Unit intafaw il-ħabs. U għalhekk nikkonsidra li kulħadd huwa gwali quddiem il-liġi ma jistgħux naċċettaw standard doppju bħal dan f'pajjiż Ewropew ma nistgħux naċċettaw u l dawk li qed jiġġieldu għal sistema eh, ġusta u kien hemm ukoll uffiċjal Ingliż li kien involut fl-investigazzjoni li qal illi ovvjament is-sistema mhix ħedtejn ir-Rumeni u eh, l każ kien sod ħafna. Imma iva, eh, f'ħafna każijiet ma kienx ġustizzja u r-Rumanija mhux biss ġiet identifikata bħala pajjiż sors, imma l pajjiż għal eh, kriminalità organizzata ta' trapjanti kollha kemm aħna nitkellmu fuq eh, dawn nitkellmu fuq il-foresti tal-Amazonja imma qed ninsew id-dram fir-Rumanija fejn hemm ukoll żoni selvaġġi u għalhekk il-foresti tar-Rumanija wkoll eh, ġew proċessati minn kumpaniji multinazzjonali u l-awtoritajiet rumeni u l-uffiċċju tal-prosekutur kellhom son 10 snin qabel ma jibdew investigazzjoni fuq kumpanija Awstrijaka ġiet akkużata mill-midja li kellha rabtiet ma' gangs kriminali l proċessar ta' injam illegali. Dan huwa l-iktar każ importanti akkużat minn dan il-logging, minn dan il-qtuħ ta' siġar minħabba dan il-fenomenu illegali. Issa l-każ qed jiġi investigat mill-unità ta' kontraterrorizmu il-volum tax-xogħol enormi, l pass bil-mod ħafna u f'ħafna każijiet l-investigazzjoni wkoll kellhom il-baġit tagħhom imnaqqas b'nofs għax il-ġestjoni ma tantx kien interessat fil-kriminalità ambjentali għax ma jfissirx li ma ikun hemm interess u għalhekk hemm każijiet fejn l-investigaturi jixtuq jaqdu dmirhom però ma jistgħux jgħoddu minħabba burokrazija mill-ġestjoni. Aħna nitkellmu kollha fuq id-dritt li naħdmu f'pajjiż indipendenti li jkollna maċċess għas-saħħa, edukazzjoni jew sistema ambjentali dawn huma drittijiet minn motin mill-Kostituzzjoni ma fl-istess waqt il-poplu Rumen għandu dritt li jkollu Eh, sistema ta' ġustizzja indipendenti u mhux korrotta illi topera l il bot mill-dinja tal-politika u ta' interessi korrotti. Ir-Rumanija għandha dritt illi tkun protetta kontra dawn il-gangs ta' kriminali illi qed iqerdu l bażi ta' pajjiż demokratiku u mhux biss dan jista' jkun permezz ta' kooperazzjoni transkonfanali imtejjeb imma wkoll bil-investigaturi u prosekuturi li ma jkunux korrotti. Grazzi ħafna lis sur Kurkanu, grazzi tax xhieda tiegħek. u issa għandna 45 minuta, rek nissuġġerixxi illi nifokaw kemm jista' jkun fil-mistoqsijiet tagħna biex hekk inkunu nistgħu nħallu lil mistednin ikollhom ir-replika tagħhom. Tistgħu ovvjament eh, tajduli bidea jew bil-kards li tixtiequ titkellmu. Ngħaddi l kelma l-Onorevoli Kinnici. Si, grazie. Grazie ħafna, President, nixtieq ringrazzjak ħafna u nirringrazzja wkoll l-mistednin tagħna għall preżentazzjonijiet preċiżi u fokati tagħhom. Permettu li nirringrazzja personalment il-Prokuratur Kaffiero Deraw illi mhux biss deskriva b'mod dettaljat dak li huma l mafjużi li operaw fuq it territorju Ewropew u x'imdaqqiet fortunatament ukoll fl-Italja minħabba l-mafja Siċiljana jew il-Kamarra l-Indrangheta li kollha kemm huma ma b'saħħithom ħafna fuq il-linji traffikużi imma bi kollha minn mafja Niġerjana dik Ċiniża u oħrajn li opprekaw ukoll fuq it-territorju Ewropa Ma nixtieq nirringrazzjah tal-li il-missieri lil Rocco Kinnici illi f'Sqallija wkoll iġġieled kontra il-mafja misqallija u huwa ħass il-bżonn li jkun hemm liġi speċifika li tiddefinixxi l-assoċjazzjoni għall kriminalità ma dik mafjuża u dejjem um, kiena jemmen fuq il-ġustizza l kolborazzjoni fost il-forza l-pulizija u uh, dejjem ovvjament uh, tkellem favur il-ġlida ġlieda tal-patrimonju tal-kriminalità u uġi Um, fil-1983 um, maqtul minn bomba karozza u għalda stont nixtieq nirringrazzjah ukoll tal-li mill-ġdid tkellem fuq il-talbiet ta' dawk illi jaħdmu fil-post fil ġidda kontra kriminalità organizzata fuq il-livell transkonfinali biex eku tenna l-importanza tal leġiżlazzjoni Ewropea tkun tista' tiddefinixxi wkoll ir-rejat ta' dawk li jagħmlu parti mill-mafja fl-Ewropa u tkellem ukoll fuq il-bżonn ta' liġi illi jkollha magħha strumenti li lan tagħhom ikun illi jagħti inċentiv lill kooperazzjoni fost il-korpijiet tal-Pulizija u l-Ġudikatura. Jiena għaldaqstant nixtieq insaqsik fid-dawl tal-fatt u diġà kien hemm referenza għal fatt illi sfortunatament għal l-iktar rati kbar transkonfinali traffikar tal-persuni kif ukoll sfortunatament il-traffikar tad drogi u oħrajn dan din l-esiġenza li jkun hemm kooperazzjoni mal pajjiżi terzi nixtieq li intkom titkellmu xi ftit fuq dan l-aspett. mbagħad hemm aspett ieħor Mistoqsija oħra minna ħatija inta mill referenza għal bosta strumenti li jistgħu jiġu użati fil-investigazzjoni fil-ġlieda kontra kriminalità organizzata transkonfinali fejn għandna bżonn nagħmlu ħafna anki fl-Ewropa, imma nixtieq insaqsik mod speċifiku x'taħseb int fuq li evidence il-prova elettronika għax naħseb jien u dan ħareġ ukoll mid-dibattitu tal-lum li huwa strument illi illum qegħdin naraw il-bżonn tiegħu għax eh, smajna illi il-biċa kbira tal-reati ta' korruzzjoni, trasferiment ta' flus jgħaddu kollha eh, mill-IT u għalhekk naħseb illi li evidence fejn aħna wkoll qed din niddiskutu qegħdin naħdmu wkoll fl-ambitu Ewropew bħala leġislatur qed nipprovaw nagħtu l-kontribut tagħna, naħseb illi dan huwa strument neċessarju u indispensabbli u għalhekk nixtieq insaqsik biex tmur lura fuq dawn l-aspetti u eh, dina xi idea kif taħsiba int fuq dawn is-suġġetti. Grazzi ħafna Revoli Kinniċ issa is-Sinju Onorevoli Xugaru. Grazzi ħafna, President, jien għandi żewġ mistoqsijiet preċiżi għax dan huwa parlament illi jozz din il ġlieda kontra l-korruzzjoni. Aħna qegħdin f'dan l smigħ fil ġlieda kontra l-korruzzjoni u aħna nożżu wkoll il-xogħol tal ġurnalisti investigattivi l ġlieda tagħhom kontra l-korruzzjoni. Fil-qosor jien għandi żewġ mistoqsijiet għas-sur Geshef, l-assistent deputat, tagħna mill-Bulgarija, l-ewwel tagħmel referenza għall-Apartment Gate Deal suġġett ta' ħafna pressjoni fil-Bulgarija u rapporti fuq il-medja basikament il-xiri tal-real estate eh, f'prezzijiet inqas minn dawk tas-suq rabtiet mal-korruzzjoni u sors ta' finanzjament mhux ċar u kien hemm investigazzjonijiet imma r-riżultat għadu ċajpar u għalhekk insaqsi xed jiġri b'din l investigazzjoni fil-Bulgarija u jekk hemmx rabta diretta jew xi tip ta' rabta bejnu u l-investigazzjoni kienx involut jew le u tieni mistoqsija fuq it-Tempegate Affair illi wkoll kienet suġġetta għal rapportar ta' ġurnaliżmu investigattiv fl-2018 għedna kollega hawnhekk membru tal-Parlament Ewropew is-Sur Rade fil-li mar fil-Libja ma' Nikolaj Zikov, traffikar tal-armi, u Mitor Borismos, kommerċant, negozjant u apparentament kien hemm ukoll uffiċjali mill-Ministeru Libjan tat-Trasport li għamlu parti minn din id-diskussjoni u offru 4.5 miljuni ta' euro għall-assistenza tagħhom u biex il-BIDR tanker maħtuf jiġi rilaxxat l-investigazzjoni għadha għaddejja li huma l-kummenti tiegħek u hux suġġett illi huwa fuq l-aġenda tal-ġida kontra l korruzzjoni fil-Bulgarija. Grazzi ħafna. Thank you. Now we hear from Grazzi ħafna. Onorevoli Roberti, naddilek il-kelma. Grazzi ħafna, President. Mela, l-ewwel kumment u mbagħad żewġ mistoqsijiet. Nibda. Mentra l-kriminalità organizzata u t-terrorizmu internazzjonali dejjem huma iktar u iktar globalizzati, id-dritt ċivili, penali, amministrattiv baqa legat mal-livell lokali, jiġifieri l frontieri stess u forsi l-aħħar ħaġa ta' sovranità. Forsi dawk li huma sovranisti jkunu kontenti għax ma jkunx hemm kompetitività esterna ma mhux eh, tajjeb għal dawk li jożu demokrazija għax dawk li jaħsbu illi biex niġildu kontra l kriminalità hemm bżonn ikun hemm kooperazzjoni mill-investigazzjoni u l-suġġetta li evidence u l-interċezzjonijiet ehm, transkonfinali għandhom appoġġ minn hekk għax hija l-kompetenza tal-imħallef tat-territorju illi ma jistax jiġi meleb jekk mhux b'derogazzjonijiet eh, u dan ma jkunx eh, inkompatibbli mal-globalizzazzjoni u għalhekk din hija preambla li għandna bżonn naffrontaw meta nitkellmu fuq provi transkonfinali u itri derogatorji eh, kif ukoll e-evidence. Issa jiena għad L-ewwel asmajt ansi li l-Kummissjoni m'għamletx ħafna fuq il-korruzzjoni, imma l-Kummissjoni għamlet ħafna naħseb jien eh, fuq ir-riċiklaġġ u l-ħames direttiva tal-ħassil tal-fuq diġà kienet oġġett fl-Italja u ħafna pajjiżi oħra diġà eh, se tidħol fis seħħ fl-10 ta' Jannar tal-2020 Mela din il-ħames direttiva fuq il-ħassil tal-flus iddaħħal affarijiet importanti ħafna u jiena se nitkellem fuq tlieta minnhom. L-ewwel l-obbligu ta' identifikazzjoni ta' transazzjoni sospetti għal dawk illi jkollhom skambju ta' moneta virtwali. Hemm l-obbligu dejjem se jkun hemm l-obbligu. Mbagħad l-obbligu ta' identifikazzjoni ta' dawk ta' kummerċanti ta' l-opri ta' l-arti iktar minn 10,000 euro dan huwa obbligu kollu ġie mdaħħal u ħaġa importanti ħafna l-abolizzjoni tal-kontijiet korrenti bankarji mingħajr isem anonimi ġifiri skont il-liġi da ma jistawx jeżistu iktar ġifiri memx sigrit bankarju iżet il-problema president hija illi mhux biżżejjed li nagħmlu liġijiet tajbin fuq livell Ewropew. Mbagħad għandna bżonn nipprevedu kontroll ta' verifika tal-adozzjoni tagħhom skont il-liġi interna bżonn ta' monitoraġġ u kontroll u b'xi mod jew ieħor Eh, l-istati membri għandhom bżonn ikollhom pressjoni eċitata fuqhom jekk huma ma jimplementawx dawn il-liġijiet fuq livell Ewropew. U għaldaqstant il-Kummissjoni illi monitorat kif kont qed fl-intervent qabel tiegħi is-sitwazzjoni tal-10 banek Ewropej li kisru l obbligu ta' identifikazzjoni tal transazzjonijiet sospetti u huma wkoll ġifieri kollaboraw f'din eh, fil-ħasil tal-flus, il-Kummissjoni tipproponi li t ta' Aġenzija Ewropea ad hoc għal kontroll u monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-liġi Ewropea u għalhekk dan billi xi wħud mill-pajjiżi fejn l awtorità interni ma kinux kapaċi jagħmlu monitoraġġ u jipprevjennu jew iwaffqu dawn l-operazzjoni temson ta' ġenzija ad hoc jiena naqbel bisħieħ ma' Eh, toqif ta' din l-aġenzija xi ħadd għal forsi hemm wisq aġenziji fl-Ewropa ħan nipprova nafawx noħolqu oħrajn. Ma jena ngħid imson nagħmlu distinzjoni bejn l-aġenziji li riservu skop u dawk le. Forsi dawk għandna bżonn nagħlquhom u mbagħad l-oħrajn niftħuhom għax servu sew u għalhekk xaħsbu intkom biex noħolqu din l-Aġenzija għal monitoraġġ tal-attivitajiet ta' kontra t ħasil tal-flus. Ma t tieni mistoqsija Jasbu jo ma ma l-oraturi li jaħsbu għall iskopijiet ta' din l-istrateġija unitarja ta' kontra l-ħassil tal-flus u l-korruzzjoni it-twaqif tal-Aġenzija Speċjali tal-Parlament Ewropew fuq il-modell ta' Kumitat Krim tal-2013 fejn ngħidu illi dan forsi ma ħareġ b'riżultati tajbin jew kbar imma nistgħu nitalmu minn żbalji li forsi eventwalment għamel il-Kumitat Krim u jkonna ċensija speċjali u nipprovaw illi ma neġawx nisbaljaw imma noppromovu din il-politika ta' ġlieda kontra dawn il-forum ta' kriminalità u nixtieq inkun naf kif jaħsbuha l-mistednin eh, illustri tagħna. Grazzi. Caro Roberti, lei sa che noi ascoltiamo sempre con tanto rispetto. Inti taf li aħna nisimgħu il-kontribuzzjonijiet tiegħek bl-ikbar rispett mhux biss fuq dawn il-qasam iżda fuq isma oħra wkoll għamiltu kummenti fejn nista' ngħid biss li jiena naqbel mija fil-mija u ngħidlek prosit fuq l-argument tiegħek fil fejt qabbilt il-konfin il-frontiera nazzjonali tal-tweġiba u l-natura frontaljera tal-kriminalità li hija toġob il-penalisti biss iżda jiena naħseb li toġob anki il-kriminali. U aħna naħsmu fuq dan minn bidu bdejna naħdmu fuq l-ispazju tal-libertà u ġustizzja u eh, bdejna ndaħlu fis seħħ liġi penali Ewropea u proċedura legali u kooperazzjoni ġudizzjarja fil-qasam fil, fil penali. L-istorja hija ċarissima. Darba fl-Istati Uniti kien hemm sitwazzjoni fejn il-kriminalità kellha frontieri wkoll eh, statali li kienu skont il-frontieri tal-istati sakemm prosekuzzjoni Amerikana skont mill-Lat Federali tal-Istati Uniti tal-FBI u l-Ġustizja Federali u anki Ġustizja Penitenzjarja Federali. Irnexxielhom biex jaffaċċa l-impunità illi ġildu bil kapaċità tal-Organizzazzjoni Federali tal-Stati Uniti u aħna rridu nsegu din direzzjoni u l-eżempju tagħhom, l-eżempju tal-istorja li rridu nitalmu minna kif nibnu organizzazzjoni fuq livell Ewropew li tkun kapaċi taffaċċa l kriminalità transkonfinali għax bħalissa ebda kriminalità tal-oriġini Italjana kif inti semmejt fil kamorra u fil-Kosa Nostra fil-mafja huwa fenomenu Taljan pan-Ewropew. Iżda għatem mistoqsija mis-Sinjura Daily qabel ma l lura lejn il-panel jekk ma spall memx oħrajn li jixtiequ jisaqsu xi mistoqsija, Signora Daly. Iva, naħseb li din l-inizjattiva hija tal-ikbar importanza li niġġieldu l-korruzzjoni hija tal-ikbar importanza għal ċittadin tagħna u bekx xtaqt inkompli bil-mistoqsijiet mill-mistieden Bulgaritana u rridu nħarsu lejn il-kuntest fil-Bulgarija, il-Bulgarija li ċevit il-eda fuq l-indiġi ta' trasparenza internazjonali fil ta' korruzzjoni u eh, fejn għandhom mekanizmi biex jġildu il-korruzzjoni, fejn anki huma stess instabu fil-iskandi tal-korruzzjoni u meta ċittadini tal- tal- tal- ċittadini Bulgari jgħidu li għandhom fiduċa fil-Unjoni Ewropea biex isolvu l-korruzzjoni, aħna naħseb li din il- e, aħna rridu nħarsu lejn dan e, u l tiegħek hawnhekk e, wassal għal ħafna tħassib u nisma li fil- fil-firwall tiegħu tal fil-apartment gate scandal iżda anki f'numru ta' skandli oħra meta kien deputat prosekutur fi stadju tard meta ħal prosekuzzjoni dwar l-untouchables li kienu grupp tal-kriminalità organizzata li kienu suspettati tal- er, fil-vatu inti organizzajtu il-pre-bargaining biex ikunem sentenzi iżjed ħfif għalihom u anki il-proċess ta' l-ħatra tiegħek, is-selezzjoni tiegħek bħala prosekutur ġenerali illi fej kien hemm ħafna protesti miċ-ċittadini ehm, rumeni u eh, kien hemm eh, ġejt maħtur bla ebda kontestazzjoni. Ehm, mela, naħseb illi. Grazie, thank you. Grazie, signora Deli. Eh, mela l-ura l-panel. Għad fadal 30 minuta u bekk nissuġġerixxi 5 minuti kull wieħed bl-istess ordni illi kellna qabel. Sur Geshef illi jirrappreżenta l-uffiċċju tal-prosekutur fil-Bulgaru. Bulgarija. Mela, l-ewwel se wieġeb mistoqsija għalkemm kienet indirizzata lill kollega Taljana it-tweġiba tal- mill-Uffiċċju tal-Prosekuturi Bulgari fil-kwad tal-ħala effettiva mod trasconfinali. Għanna komunikazzjoni diretta bejn u fost l awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi. Aħna kellna kanali pal simili tal-komunikazzjoni mingħajr Eh, mal-kontrapartijiet tagħna ġo u barra mill-Unjoni Ewropea. Jiena li naħdem għal 25 sena bħala investigatur kriminali u bħala prosekutur u nista' ngħidilkom li l-komunikazzjoni bejn il-kollegi ġo u barra l-Unjoni jikkontribwixxi għal iżjed effiċjenza bażata ovvjament fuq il-fiduċja ħaġa diffiċli li tibniha l-fiduċja u faċli li titlifha u anki basata fuq il-basat fuq ir-rispett tal-drittijiet fondamentali tal-bniedem. Jiena se nwieġeb il-mistoqsijiet oħra diretti lejja issa firgħat ta' korruzzjoni l għonet Jiena smajt milli fimt minn mara il-korruzzjoni għed tiżdied xiftit tal-mistoqsijiet li ressaqtu sfortunatamente huma bbażati fuq l-informazzjoni żbaljata fl-aħħar snin fil-Bulgarija l-assi frizati tal-reati jaslu għal biljun euro. U kienem min għal eh, kienem talbit anki sa 1.5 biljun euro Eh, naħseb li kull stat membru fil-Unjoni Ewropea jista' jkun gburi ta' dawn ir-riżultati u nista' nżid ħaġa oħra. Inti saqsejt kif jiena ġejt maħtu eh, bħala prosekutur. Ma naħsebx li l-Parlament Ewropew huwa interessat f'dan iżda għandi ngħid li eh, proċedura ġiet segwita, proċedura tipika għall-Unjoni Ewropea. U fil-fatt din il-proċedura ġiet imxandra Ehm, fil-medja tal-massa u saqsawni ħafna mistoqsijiet bil-miktub u anki orali u bekk ma nistax naqbel mal-istqarrija tiegħek. Kien hemm iva. Iżda daw kienu protesti minn dawk li ġew affettwati mill-attività tal-uffiċċju tal-prosekutur. U naħseb li kulħadd huwa kuntent bil- kieku kullħat huwa kontent bil-uffiċċju tal-prosekutur, dan ifisser li dak l-uffiċċju mhux qed jaħdem sew. Għandi ngħid li kien hemm każijiet illi tres u kontra li se senjuri fil-Bulgarija ħaġa li l-qas kont toħlom għax ftit ta' snin ilu u nixtieq nżid ukoll li il-mistoqsijiet tiegħek huma basati fuq il-gideb, il fuq l-informazzjoni il mhux vera. Istaqrijiet mhux veru. Illi ġili eh, repetuhom waqt is-smih tiegħi u jiena tajt spjegazzjonijiet. Anki relatata mal-apartment gate li kien hemm evidenza li, ġiet preżentata lill bord u anki jżiet informazzjoni frigwat dan il-każ tal-Apartment Gate. Dawn huma xi tużani eh, każijiet li huma relatati mal-beħ tal-proprjetà bi prezz inqas mill-prezz tas-suq. Il-ġlieda kontra l-korruzzjoni mhix ix-xogħol ta' istituzzjoni waħdanija biss, jew ta' stat wieħed. Ħafna istituzzjonijiet għandhom ikun involuti fi ġlida kontra korruzzjoni u mhux biss l-Uffiċċju tal-Prosekutur illi għandu l-mandat biex iġilet il-korruzzjoni hemm korpijiet oħra, l-awtoritajiet oħra pal per eżempju Komitat Speċjali kontra Korruzzjoni li qed jaħdmu magħna fuq diversi każijiet. Jiena xtaqt ngħid li mhux kull man ma sar jikkostitwixxi xi reat minkejja dak li tajt il-medja. Dawna jistgħu imorru kontra eh, ikunu eh, amministrattivi jew imorru kontra il- xi standards morali l-Uffiċċju tal-Prosekutur qed jaħdem fuq dan il-każ flimkien fuq każijiet oħra bl-ikbar serjetà fil-Bulgarija bħalma jsir fil-Stati Membri kollha. Il-proċedur il-deċiżjoni proċedurali jittieħdu mill-prosekutur illi jaħdem fuq il-każ partikolari għabbażi tal-esperjenza eh, eh, professjonali tagħhom, l-arfin tal-liġi u anki l-konvenzjonijiet morali kien hemm mistoqsija surradif. F'dan il-każ li huwa suġġett tal-proċedimenti ċivili fil-Bulgarija u każ kriminali frigwa tal-falsifikar tad-dokument u l-frodi. ma kienx hemm evidenza konvinċenti ppreżentata lill-qorti fuq is-Sur Radif u bekk tista' titkellem direttament lil Sur Radif jekk għandek evidenza tal-xireat li seħħet seħħ u l proskuturi se jkunu kuntenti biex jistudjaw il-każ u japplikaw leġislazzjoni nazzjonali u anke l-liġijiet Ewropej. Issa il-kelma lil eh, jekk jogħġbok taqsira għal mistoqsijiet li għandek għalik. Grazzi ħafna, eh, Sur Kafero Dera, l-għonet il-kooperazzjoni ma' pajzi terzi naħseb li dan huwa fondamentali fil-fatt najdu li dina tirrappreżenta strateġija tal- tal-uffiċċju li jiena nirrappreżenta, jiġifieri biex li jirnexxinna jkollna memorandum ta', ta, ta ftehim mal pajjiżi varji fl-Afrika fil-ċentru u f'naħat isfel ta' Amerikana. Amerika u anki fl-Ewropa fejn hemm il-bżonn rogoratorju tal iskombi ta' informazzjoni tal-provi, speċjalment mal-pajjiżi tal-Afrika. Jiena forsi kella kelli nieqaf ftit iżjed fuq u permess tal-istarriċ li sar fuq l-immigranti jidher li hemm tip ta', ta rabta ta' sim ta' ftehim bejn organizzazzjonijiet kriminali li operaw fiċ-ċentru fil-naħda fuq tal-Afrika fil-territorji varji ta' varji eh, pajjiżi fejn fejn m'hemmx organizzazzjoni waħda nija eh, fin-Niġerja għandek organizzazzjonijiet tan-Niġer jew ta' pajjiżi oħra permess tagħhom għamlu l-traffikar tal-migranti fil-flussi mill-Libja u fuq il-Mediterran u bekk irridu niġġieldu b'mod effettiv iżda irridu ngħaddu permess ta' ftehim ma' pajjiżi illi ġewwa għandhom din l-organizzazzjoni fl-Italja għanda rabtiet mill-viċina għal dan lan u u għanna maġistrat Nigerjan fil ta' Nigeria, Eritrea u Somali u koll. U għalek l-Italja taħta biex ikolla l-ikbar possibilità li tidħol fl-iskambju tal-informazzjoni u l-ksib tal-provi għal pajizi tal-Afrika u fil-fattet niprovaw ikonna e, ftehim anki mal-organizzazzjoni tal-prosekuzzjoni fil-pajjiżi Afrikani fl-Afrika tal vantu tal, tal eh, u tal-ċentrali tal-Ponent u anki fil-pajjiżi tal-Vant Nofsani Grazzi għall għallima inkunu nistaw niksbu elementi utli u ikonna skampju ta' elementi utli. um, l-Europa għandha tkun protagonista biex nikonkludu f'temit ma', ma pajizi dak li sar minn pajjiżi waħedhom fl-Ewropa e, minn flok isir mill-Ewropa kollha kemm hi fl-interess ta' kollha tal-pajjiżi kollha u dawk kollha li jaħdmu joperaw għal ġustizzja f'dan l-ispazju tal-ġustizzja uniku. Wieħed irid jiftakar ukoll illi biex niġġieldu il-traffikar tal-persuni qed nippruvaw niżviluppaw kemm jista' jkun il-kooperazzjoni ġudizzjarja iżda anki l-kollaborazzjoni mal-pulizija dawn huma fondamentali biex niġġieldu il-forum ta' kriminalità illi jumbat jiġi riflessi fil-territorju tagħna u ġewwa l-Ewropa kif jiena qed il-kriminalità eh, Niġerjana, Ċiniża, Albaniża dawn huma rappreżenti f'ħafna pajjiżi fl-Ewropa. Aspett ieħor illi tressaqni frigwad tal-aċċess għal data digitali. Dan huwa fondamentali għax il-post fuq il-Facebook, il-messagġi fuq il-WhatsApp, l-Instagram. Dak il-messagġi kollha li għandhom għandna fuq dawn l-istrumenti li huma suġġetti ta' interċettazzjoni li ġili jkun fihom il-provi tar-reati. Il-provi tar-reati il provi ta' reati mux tal-mafja, eh, mafja tal tal dal għal korruzzjoni, l-aċċess għad-data għandu jkun essenzjali l-aħħar frontiera li l-Ewropa trid tilħaqa. Dan irrid ikun l-istrument permezz tal-ema ikonna aċċess eh, il-ġudikatura għandha kollha aċċess għalih irridu jkunu eh, servers service irridu jkunu um, obbligati li jagħtu dan irrendu dan, dan din l-informazzjoni biex il-ġudikaturi kollha jkollhom aċċess għal din id-data il-prestaturi tal servizzi fejn ikollhom il-sedi tagħhom. Bluniku biex ikonna spazju uniku ta' ġustizzja kif għandha tkun l-Ewropa. Din il-bażi bekk M'għandix tippresupponi xi rogatorja, xi mistoqsijiet rogatorji jew xi forom oħra d-data, iżda biss il-fatt li huwa data hija data diġitali il-ġudikatura kwalunkwe ġudizzjarja tista' titlob għall-informazzjoni kull fejn tkun il-prestatur ta' servizzi. Dana dawn huma servizzi li virtwalment huma preżenti fil-kull post u bekk il-kompetenza tkun ta' kull kompetenza ġudizzjarja u għal kontrarju tal-loġika mux irrit ikollok il-permess rogatorju dana jitlu fil-patrimonju ta' kulħadd, speċjalment tal-kriminali li jużaw dawn l-istrumenti biex iżommu jew biex jaġevolaw il-reat tagħhom. Aspetti ħor li xtaqt nenfasizza huwa il-ġlida kontra korruzzjoni li tkellimna dwarra. Jiġifieri um, anki hawnhekk xtaqt nenfasizza President li għandek tlet aspetti li jiġu indikati bħala li juru l-ikbar livell tal-lola livell tal-demokrazija, l-indipendenza tal-ġudikatura bħala inkurenti kif ukoll li jiddeċidi. Dan huwa fondamentali fl-eżerċizzju tal-liġi eh, penali. Il-Pulizija eh, Ġudizzjarja hija taħt il-ġerarkija hija parti mill-ġerarkija li tiġi minna biex biex eh, inwetta twetta il-xogħol tagħhom l-eżistenza ta' awtorità kontra korruzzjoni element ieħor u t-tielet il-libertà tal-istampa. U jiena neħu din l-opportunità biex nenfasizza Ġan Kuċaċ u Dafni Karwana Galizja u mażewġ ġurnalisti li għamlu sempliciment id-dmir tagħhom li jagħtu informazzjoni, id-dritt tagħna li niġu informati illi eh, spiċċaw eh, f'din is-sitwazzjoni tant serja f'żewġ pajjiżi li huma parti mill-Ewropa Naħseb li din hija ħaġa li tirrikjedi l-intervent ta' dan il-Kumitat, Sur President. Jiena kont fi Slovakkja u f'dak il pajis hemm ħafna ġustizzja iżda diġà uh, il-grupp tal-pulizija illi waslu għal qudiem il-qorti għal dibatt il-diskussjoni tal-mandant ta' dak il-dupliċi omicidju nistaw naraw x'qed isseħħal anke Dafni Karwana Galizja libertà tal-istampa tal-ċivili u tal-, -ċivili, tal u dan huwa l-pilastru tad demokrazija, l-ewwel pilastru tad demokrazija. Il-kollega Robert Roberti Skużani najtek, għax il-maġistrat qatt ma jispiċċa li jkun maġistrat, tkellem dwar żewġ aspetti, tkellem dwar id direttiva li timponi l obbligu għall prestatur tal-fornitur ta' servizzi għal fid-data virtuali, iżda mhumiex l obbligi dawk l obbligi li huma biżejjed għax waqt li l-sistema bankarja hija possibbli li tmonitoraġ il-flussi finanzjarji fil-sistema virtuali mhuwiex possibbli li tagħmelek il-flussi li jiġu minn barra li jiġu mill dawn is-sorsi mill-paradisi fiskali jidħlu fid-disponibilità tal-blockchain preżenti fit-territorju tagħna iżda ma nafux kif waslu sem sal aħħar sas-sors ieħor titlef dak dik it-traċċa ma menx monitoraġġ tal-passaġġ kollu jiena għal dak kont qed nirreferi mhux għal verifika l-oħra eh, fejn il-blockchain eh, sal-limiti fejn tista' tagħmlu. L-aħħar punt l-aġenziji biċ-ċert ir-reżistenza tal-aġenziji li jistgħu jitlu iżjed fil-fond fil-gwad tar-riċiklaġġ ħasil tal-flus hemm xi pajjiżi eh, speċjalment f'xi pajjiżi fejn huwa maħsub li huwa fondamentali. Grazzi ħafna Grazzi lilek. Eh, eh, eh, ċili konna restrizzjoni fil-gwad tal-ħin. Mela, nisimaw il-Sinjura sa fil-qasir. Grazie ħafna se niprofa nagħmel l-almu tiegħi inti saqsejt dwar il-possibilitajiet li mwaqfu komitat separat u jien għandi ngħid li iva da, da, din tant hija kwistjoni importanti li l proposta hija waħda tajba u mbagħad fil-gwad tal-informazzjoni l-iskambju transkonfinali tal-informazzjoni b'mod transkonfinali bħala espert ta' difiża naħseb li dan jista' jkun utli mill-perspettiva tad-difiża Hemm ċerti pajjiżi fejn tista' tikseb informazzjoni bħala tweġiba tista' titlob tibgħat talba l-informazzjoni fejn ma teħux tweġiba hemm xi pajjiżi li ma jwiġbux għal dawn it-talbiet bħala regola ġenerali. U biex rridu nelbu din il-problema fil tal-kriminalità eh, transkonfinali, il- il-bibien huma miftuħin berraħ biex niġġieldu l-kriminalità dan huwa possibbli biss fil-kuntest tal-istat ta' dritt qawwi għandna bżonn tal-istrutturi li jdaħħlu fil-post li jkunu kull eh, kullimkien fit-territorju naf li dan huwa diffiċli li tiksbu hemm xi tħassib u ostakli li xeklu l possibilità għandna attivitajiet kriminali anke fl-Ewropa u iżjed attivitajiet kriminali li morru lil hinn mill-frontieri tal-Ewropa u dan iwassal għal iżjed sfidi. B'hekk fidejna biex nippruvaw niżguraw li s-sistema legali tagħna tkun eh, tajba biex nużawha anki ġewwa fl-Ewropa. Grazzi ħafna, grazzi eh, Sur Ġurkanu, tikkommenta tista' jiena m'għandix inżid għajr il-fatt li jiena naħseb illi l-ġurnaliżmu investigattiv huwa ta' interess pubbliku u sfortunatament l-investigaturi kollha iħossu li qegħdin taħt pressjoni f'dawn iż-żminijiet, il-każijiet ovvjament fl-Italja u fl-Slovakkja u anki fil ħafna mill-ġurna minn dawn il-investigaturi kienu qed iffiċu anki jistħarġu anki fil-Bulgarija u f'postijiet oħra sa' ikun hemm il-korruzzjoni u l-kriminalità se jkun hemm l-investigazzjonijiet u bekk aħna dejjem lesti naħdmu mat-timijiet tal-prosekuturi biex il-kriminali jinstabu fil-ħabs. Mela konklużjoni se tkun tal-Viċi President is-Sur radif illi se radef illi se jatina l-konklużjoni wara dan din diskussjoni tant, tant interessanti. Iva, fl-opinjoni tiegħi kważi tweġġa illi għat fadal ħafna xisir, għat ħafna xtiġilet u d differenza bejn il-, il, il dak li tista' trendi l-ġustizzja Ewropea u x'qed iseħħ. Iżda qed tiċċaqlaq ili hawnhekk għal għaxar snin u rajt il-ġustizzja timxi l qudiem ta' tiżviluppa. U anki rajta eh, trendi il-liġi, il-liġi Ewropea li ssir, il-proċedura Ewropea li ssir legali l-EPO fejn nistaw namlu differenza u eh, eh, lat negattiv jew pozittiv rigward tal tal-arfin u eh, fiduċa reċiproki. Għad fadal ħafna xisir, zgur, dan iżda l-sfida hija ċara. Aħna ħadna ħsieb l-istudju tal-elementi komponenti f'dawn l-aħħar snin għandna kumitat speċjali fuq il-kriminalità organizzata meta jiena l-ewwel kont il-President ta' dan il-Kumitat mill-2009 sal-2014 kellna Kumitat Speċjali għall krim l-Aġenzija sħiħa u b'ħafna xogħol li sar hemmhekk U mbagħad kellna konklużjonijiet tagħna kellna riżoluzzjoni eh, fil-Parlament Ewropew biex intejbu l-kapaċità tal-Unjoni Ewropea biex twieġeb għal dawn l-isfidi. Iżda naħseb li x-xhieda tiegħek illum kienet utli ħafna kien hemm eh, eh, testimonju fej kien fih ħafna varjetà fis sitwazzjonijiet f'diversi stati membri u esperjenzi. Kena Rumanija, kena l-Ġermanja, l-Italja u l-istituzzjonijiet Ewropej u kena l-Eurojust, l kummissjoni Ewropea u l-EPA u bil-xieda ehm, tagħhom biex iwittu t triq għal iżjed żviluppi li huma mistennijin Issa għandi għandna l-Kummissjoni fil-post qed nistennew mandat biex u se naraw li l-epa huwa l embrijun u fil-fatt u li se se se se tġielet il-kriminalità transkonfinali mhux biss frigwatta tal-isfida kontra il-, il fil-gwad tal-interessi finanzjari tal-Unjoni, anki fil-program l-artiklu 86 taħt TFU. E Ningrazzjakom kollha tal-kontribuzzjoni tagħkom għal din il-sib kollettiv tagħna għal nofsenar il illum. Mela, konklużjoni uh, eh, Sur Radef this mistednin, sinjuri, nixtieq nirringrazzja l parċipenti kollha f'dan is-smieħ eh, bil-prestazzjonijiet tant interessanti tagħhom minkejja li dan il-punt il-ġlieda kontra korruzzjoni u l-kriminalità organizzata hija huwa eh, hija kwestjoni wiesa ħafna u hemm ħafna iżjed niddiskutu sfortunatament id-diskussjoni tagħna se tingħala issa is kena smieħ organizzat mill-libel u l-idea kienet li nisimgħu l-esperti li fil-ħajja ta' kuljum tagħhom jiġġieldu l-problemi li huma riżultanti mill-kriminalità organizzata u mill-korruzzjoni. L-idea kienet li naslu għal konklużjonijiet u nsibu soluzzjonijiet tal problemi eżistenti l-Unjoni Ewropea x'għamlet. Kommissjoni Ewropea iżjed speċifikament x'għamlet biex tikkontribwixxi iżjed għal fil-ġlieda effettiva kontra l-kriminalità organizzata u l-korruzzjoni. Din hija mistoqsija li nistgħu nweġbuha issa dawn il-ħim konna qed niċċelebraw l-10 anniversarju tat-Trattat ta' Lisbona illi grazzi għalih il- l-Unjoni Ewropea kellha eh, ħadet is-setat biex tiġi il-korruzzjoni fl-Istati Membri qabel li pajjiżi kienu eh, jikkolabraw biss meta l-interess finanzjarji tal-Unjoni ġew affettwati jew permezz tal-ftemiet eh, intergovernmentali. Sfortunatament m'hemmx strateġija komprensiva biex niġġieldu l-korruzzjoni fuq il livell tal-Unjoni Ewropea jew inkella tal-Istati Membri individwali. Iżda hemm xi inizjattivi individwali tal-Kummissjoni Ewropea eh, tal-Unjoni Ewropea, pereżempju il-direttiva fuq l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, tal-xiri pubbliku, tal-Unjoni tal-Intelligenza eh, Finanzjarja u l-iskambju ta' informazzjoni u anki il-direttiva kontra l-ħasil tal-flus. Illi suppost jiġi traspost sa' ġunju tal-2020 għandi niġbed l-attenzjoni għal rapport tal-Kummissjoni Ewropea tal-2014 fil tal korruzzjoni fl-Unjoni Ewropea. Dan ir-rapport huwa eh, ifisser il-monitoraġġ tal-Istati membri fil tal-miżuri kontra korruzzjoni fl-Istati membri u x-xhieda li ġew osservati. U dan ir-rapport eh, eh, preparat minn esperti indipendenti kien l-ewwel wieħed għax kif qal il-kommissarju fuq il-kummerċ, il-senjura Malmstrom, għalet illi għanna bżon ta' iktar minn rapport wieħed biex neredikaw il-korruzzjoni. U l-analizi jitkellem fuq problemi fl-istati membri kollha. Però din l-analizi sibnija inaċċettabbli minn ċerti stati membri. Allora l-Kommissjoni Ewropea deċidiet ma' ma t-publikax it tini wieħed ta' dawn ir-rapporti. Umbagħad saret deċiżjoni biex namlu rakkomandazzjonijiet għal kull stat membru fis-semestru fis-semestru Ewropew u dawn huma rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż. Jekk aħna norbtu l-korruzzjoni mal-ekonomija kif jagħmel is-semestru Ewropew, ma jagħtix stampa ċara ta' situazzjoni f'kull pajis u l-istat ta' dritt ġudikatura u servizzi pubbliċi. U għal din ir-raġuni aħna rajna passi pożittivi ħafna fuq livell tal-Unjoni Ewropea, per eżempju, il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni fuq it-twaqif ta' mekanizmu Ewropew ta' stat ta' dritt u demokrazija. Ħaġa illi l-Ewropa ila titlob mill-2016 dan il-mekkanizmu se jinkludi anki evalwazzjoni indipendenti ta' situazzjoni bil-korruzzjoni fl-istati membri kollha. Il-pass il-qoddim huwa illi nwaqfu l-uffiċċju tal-prosekutur Ewropew. Għal stant kien interessanti li nisma' Sinjora Koser. U punt ieħor importanti huwa li l-Unjoni Ewropea issa u hija osservatur fil-Kunsil ta' Europa, tal-Europa il-Kummissjoni ħadet il-miżuri kollha neċessarji biex titlob dan l-istatus u dan l-istatus ġi moti f'Lulju li għadda. Il-korruzzjoni eh, ti benefika il kriminalità organizzata u eh, timmina il-possibilitajiet ta' kummerċ, il-possibilità il ta' istituzzjonijiet pubbliċi il-kriminalità transkonfinali jitolbu li kunem kooperazzjoni tajba ma' l-Unjoni Ewropea, tajba ħafna, u għalek aħna nishtiqu nirringrazzjaw il-ospiti kollha tagħna, Eurojust, Europol, ecc. Kien interessanti nisimaw l-esperienza tal-Istati membri fil-ġdida kontra l-kriminalità organizzati, il-migrazzjoni u anki il terrorizmu. Eh, L-ismajna. Anki l-eżempi illi ġew ikkwotati juru il-problemi eh, illi qed naffaċċaw. Inħoss li din il-problema Ewropea titlob li jkun hemm soluzzjoni Ewropea għal daqstant l-aħjar mod u l-iktar mod effettiv biex nerbu il-korruzzjoni fl-Unjoni Ewropea huwa bil-tfassil u l-implementazzjoni ta' politika verament Ewropea biex niġġieldu kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata. Grazzi għal darboħra nirringrazzja il-membri kollha tal-panels l-ewwel u t-tieni wieħed u nixtieq inżid biss illi hija koinċidenza illi dan e, din l-iskambju ta' opinjonijiet fuq din il-kwistjoni e, illi jista' jiġi żviluppat f'dan il-mandat tal-Parlament Ewropew e, biex niġildu kontra l-kriminalità organizzata l korruzzjoni kienet propju fl-istess żmien illi kumitat speċjali tal-libe eh, eh, missjoni speċjali tal-Kumitat Libe ġi mibewt Malta għax ħa eh, persuni importanti tal-grupp tal-Kumitat Libe fuq din il-missjoni ta' fact-finding f'Malta. Jina verament jidispieċin li din il-koincidenza fil-fat neħiet. Eh, Eh, persuni illi soltu jitkelmu fil-komitat tagħna biex jikontribwixxu għal din id-diskussjoni. Però naturalment se ninformawhom fuq ir-riżultati ta' dan l-iskambju ta' veduti u li nirringrazzjawkom fuqhom. Dan huwa kollox għallejla il-Kumitat Libe se nkompli fis-sessjoni normali nhar it-tnejn fit-tlieta. Grazzi. fid disa ta' Deċembru nhar it-tnejn.